Buenas tardes, kollegas, signora. Nsellimkom, signori. il lum għan konferenza tal-presidenti fejn fej jihdu parti il-membri kolla li ridu eh, nishtiq nilqa fosna l-Sur Van Rompuy, President tal-Konsell, u Sur Barroso, li huwa President tal-Kommissjoni Ewropea. hija sezzjoni verament importanti għax ħajinformawna dwar ir-riżultati tal-laqa eh, tal-Kunsill Ewropew li saret l-22 ta' xar. U naddu l-kelma l ewel qabel kollox Sur Van Rampoy, President tal-Konsil biex u jkun jistajkin għan informazzjon. Sur Van Rampoy, jekk President, President tal-Kommissjoni, Signori, Il-laqa tal-ġimma li għaddiet tal-Konsil kienet qasira, laqa effettiva. Kienet opportunità biex il-mexxejja jgħatu eh, jgħaddu ċerta żmien biex jistabilixxu prioritajiet fil-kamp tal-enerġija. Tajna wkoll spinta ġdida ċerta dossiers li ilhom ibblokkati għal ħafna żmien, speċjalment fuq il-frodi u l-evażjoni eh, kienet differenti mill-laqat ta' ġestjoni ta' kriżi li kellna il fat li nħarsu li l-ġejjin hija ħaġa tajba. Imma qegħdin fis-triq tajba. Imma ħnibda fuq l-enerġija, kif taffettwa l-enerġija il-konsumaturi u l-ekonomija. L-aħħar laqa li kellna fi frar ta' 2011 fuq l-enerġija għamilna ħafna progress. l istati membri pereżempju għamlu ħadu passi oħra biex jitemmu u jaqdu s-suq intern tagħna. Flimkien mal-Kunsill għaddottajtu eh, adottajtu direttiva fl effiċjenza tal-enerġetika biex inkunu nistgħu naslu l 20 sa 20 eh, sa 2020. Il-dinja tbidlet minn 2011 kif wieħed mill-mexxejja għala aħna qegħdin bħalissa eh, f'nofs rivoluzzjoni fuq tal-enerġija fid-dinja U bizzejt l inħarsu l tal-Atlantiku biex naraw, eh, naraw evidenza ta' din. Għanna u koll tal-liqa għal-risorsi, zit il-prezzijiet tal-enerġija. U minna f'tirtiħor l-Europa tkun l-uniku kontinent li tiddependi fuq l-enerġija importata. Frankament, miex situazzjoni komoda li nkunu fija għal djar tagħna li jħossu il-pis tal-prezzijiet għoljin tal-enerġija u għalhekk l-interessi u drittijiet tal-konsumaturi kienu importanti għalina u laqqas għall-industriji tagħna li jsibuha diffiċli kompetu ma' kumpaniji eh, eh, barranin li jħallsu normalment eh, nofs għall-elettriku. Jekk rinżommu fabriki u impigi fl-Ewropa eh, enerġija li wieħed jista' li hija sostenibbli wieħed jista' sa eh, hija essenzjali. kellna sens kena sensazzjoni fil-laqa li mem xej li ħajbiddel radikalment is-sitwazzjoni kien hemm ukoll konsensus li ġi rifless fil-konklużjoni tal-Kunsill li għandna bidon approċċ komuni u mhux 28 approċċ differenti. Approċċ komuni li jikkonsisti eh, fe erba punti. L-ewwel effiċenza fl-enerġija li tiġi adottata kifat eh, direttiva fuq l efficienza tal enerġija u importanti ħafna. L-sfida sa' l-implementazzjoni. Eh, l-enerġija eh, li ma tiġix konsmata hija l-aħjar enerġija. Tini, tieni noħolqu suq tal-enerġija Ewropew wieħed. Il-mexxejja qalu li hemm bżonn navanzaw fuq dan il-lat qabel l-2014 u eh, u 2015 għall interkonnessjonijiet Diversi membri tal-Konsil għallu li għanna bżon nikkonnettaw l-infrastruttura tal-enerġija aħjar ħaġa li riflessa fuq fil-konklużjonijiet. U għal dak u din hija t-tielet punt li xtaqna referenza li huwa għandna bżonn investimenti. Eh, trillion euro, eh, euro sal-2020 zvilupp eh, u riċerka eh, il-faċilità biex tikonnetti l-Europa għandha rwol importanti. Iżjed raġuni biex wieħed jasal għal ftehim ta' malaj fuq il-qafas finanzjarju multianwali li jmiss. Imma ħafna mill-investimenti ħajkollhom jiġu mis-settur privat. Madana kollu jekk jekk inti titton fuq fuq il-pipelines illum l-investituri għandhom bżonn ikunu jafu fejn aħna rridu nkunu minn 10 eh, jew 20 sena, ġifieri għandna bżonn ambjent enerġetiku li wieħed jista' jippjanaħ. Eh, li wieħed jippjana minn qabel hija importanti imma huwa sensittiv kif rajna fil-votazzjoni ta' April eh, li kellna il-votazzjoni li kien għaddej konsultazzjonijiet eh, bazata fuq Green Paper ta' Kommissjoni, il-Konsul eh, eh, Ewropew ħagosb din il-paper. U il-Kommissjoni ħat offri proposti zed konkrete u għara jkun hemm Marzu tal-2014 u sa ta' dak iż-żmien għandna nkomplu nippreparaw f'kull livell il-raba priorità u l ħar waħda niddiversifikaw eh, lejju minn fejn ġibu l-enerġija tagħna. Dawk l-istati membru li rnexxielhom eh, ma jkomplux jiddependu fuq rotta waħda jew fuq Eh, provveditur wieħed jaraw il-benefiċċji ta' diversifikazzjoni. L-isfida hija ċara. L-Ewropa trid tisfrutta l potenzjal enerġetiku eh, sakemm tista' dak li għandu x'jaqsam l-enerġija li tliġġedded huwa importanti speċjalment tal-impjegi wkoll imma ka forum sostenibbli biex wieħed jieħu eh, risorsi. Ma dan jista' jinkludi wkoll xelgas eh, użat forma xirqa li tista' tkun parti mit-taħlita ta' enerġija għal ċerta stati membri, forsi mhux oħrajn. Il-Kommissjoni ħad istudja l mill qrib u din hija ħaġa li hija magħrufa forma ekspliċita fit-trattat li hija jiddependi fuq kull pajjiż kif eh, kif it-taħlita ta' enerġija li jużaw. Jien naħseb li hija sinjal importanti li aħna qbilna fuq dawn l-erba' punti issa għaw eh, bżon urġenti biex aħna namlu segwiment ta' dak li d-deċidu l-mexxejja. Għalhekk il-konklużjonijiet aħna saqna fuq il-bżon li jkun hemm koordinazzjoni aħjar eh, u kif ukoll Eh, minn qabel fuq eh, deċiżjoniet tal-enerġija importanti li għandhom impatt fuq pajjiżi oħra. Jiena nitlob lil presidenzi rotattiva biex dawn jitraduċuha għal eh, azzjoni konkreta fil-livell ta' ministri. Aħna nitolbu l-Kommissjoni wkoll li jenalizzaw prezzijiet u impatt fuq id-djar fuq il-familji fl is-sena ħalli din l-informazzjoni tidħol fil-laqat tal-Kunsill tematiċi Eh, ħafna minnhom huma għandhom x'jaqsmu mal-kompetittività. Aħna ddeċidina li mmorru lura fuq il-politika tal-enerġija f'Diċembru ħalli nkunu żguru li namlu navanzaw biex fl-implementazzjoni ta' dawn l-orientazzjonijiet. It-tieni fokus tagħna it-tieni infok tagħna f'dan il-laqa kienet fuq l-evażjoni tat-taxxi u l-frodi tat-taxxi. Mhux trid tuġġed ġdid u kien wieħed sensittiv huwa wieħed sensittiv fejn il-progress huwa diffiċli, imma f'dan dak il-Kunsell Ewropew kien differenti għaliex għax kien hemm eh, ħafna ħerqa inħabba eh, l-skandli kien hemm f'ċerta familja fil-smin ta' konsiderazzjoni tal-budget meta l-gvernijiet irid jieħdu deċiżjoni diffiċli jaffettwaw direttament il-ħajja ta' ċittadini tiegħu il-frodi fit-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa iżjed u iżjed mhux aċċettabbli u hija ħaġa ta' fiduċja tal-pubbliku fil-kemm huma ġusta s-sistema tat-taxxi. L-ammonti huma enormi, mijiet ta' biljuni ta' euro li kull darba eh, jintilfu. Allura kien wasal iż-żmien biex wieħed iżid iqawwi l-ġlieda għalhekk jiena ġibta fuq l-aġenda tal-Kunsill l-evażjoni tat-taxxija ħaġa li klebda pajjiż ma jista' solvi waħedha. Alla volja din hija kwestjoni verament sensittiva li hija riflessa fir-rekwiżit ta' trattat li rikjedi unanimità m'hemm l-eda dubju dwar il-bżonn li aħna nkunu maqodin jekk irridu ninerbħu l-battalja l-ġlieda kontra l-evażjoni u l-frodi. Hija problema globali u billi nkunu maqodin biss nistgħu aħna meċu. Uh, fil-livell globali. F'Marzu ġa konna ħarisna dej il kwestjoni u l-possibilità li jkun hemm summit eh, fokata fuq l evazjoni u l-frodi tat-taxxa biex namlu iżjed pressjoni biex, biex wara li konna waqafna l-ħafna snin. Jina kontenta din raġuni li l-Kunsel Ewropej rnexxiela tiżblokka diversi punti hemm moviment, hemm accelerazzjoni skadenzi konkreti biex nottienu riżultati. Jina nista' ngħidilkom, jina kontent ngħidilkom li hemm riżultati konkreti fuq erba' punti. L-ewwel il-frodi fuq il-VAT. Il-mexxejja jippretendu l-ministri tagħhom Eh, li firmaw satmem ġunju fuq diversi eh, miżuri eh, ta' malajr biex il-gvernijiet ikunu jistaw jattakkaw il-frodi. Dan hija riżultat importanti, l-azzjoni urġenti hija imperattiva u soluzzjoni pragmatiċi jistaw jinstabu malaj jekk ikun hemm volontà politika. Tieni punt, kapaċità fu li ilu qabel il-Kunsill Ewropew jiena ħadd parti għall-ewwel darba f'kolazzjon tal-Ekofin fejn sħat fuq il-bżonn li nżidu l-ġlida tagħna kontra l-frodi u l-evażjoni. Mistax ilu l-Ministru tal-Finanzi qablu li jkun hemm mandati ta' negozjati dwar eh, eh, fuq il-kważ ta' tassazzjoni wara sentej blokkati. Issa l-Unjoni Ewropea qiegħda f'pożizzjoni li tinnegozja mal-Iżvizza, Svizzera, Liechtenstein, Monaco, eh, San Marino Eh, u biex tipprova eh, tapplika situazzjoni bazata fuq il-direttiva eh, ta' Savings Directive riveduta għax dan turi li jem konsensus fl unjoni Ewropea li ilu dan fuq test li ilu ħames snin tiġi negozjat. Allura aħna ġi stabilita skadenza ta' smim is-sena. It-tielet punt, aħna Eh, li għandu xaqsam. Aħna kollha rridu li jkun hemm eh, tpartit ta' informazzjoni li kopri eh, tip ta' introjtu li huwa taxxabli u dan ħanbijaw u kol fil-G8 u fil-G20 jena naħseb li inizjattiva ta' diversi stati membri li waslu għad-din nazzjoni hija ħaġa li hija parti minn approċ tal-Unjoni Ewropea kollha. Nixtieq ngħid li l-partiti awtomatiku tal-informazzjoni ġa jeżisti fl-Unjoni Ewropea, ma għandna bżonn insaħħuh u għandna bżonn eh, eh, wessaw il-kamp ta' applikazzjoni. Eh, Revised Savings Directive u u direttiva tal-kooperazzjoni amministrattiva li l-Komissjoni ħat offri proposta f'Ġunju ħajatu għafas adekwat li huwa mamul ehm, mamula ta' posta għal bżonnijiet tal-amministrazzjoni tat-taxxa tal-Istati membri. U l-fuq raba punt diversi kwestjonijiet li għandhom xjaqsmu ma tassazzjoni fuq il-negozji, il-gwadani, eh, um, planning ta' taxxa aggressiv u kwestjonijiet relatati għandu bżonn approċ koordinat fl-Europa u fl-dinja kollha. Hawnhekk ukoll għandna skadenza fetmi mis-sena, pereżempju dwar li nirrevedu eh, eh, direttivi ta' parent subsidiary u tal-ħasil tal-flus. Aħna ħanamlu motor ċoraċ tal-progress TCs fuq l-evazjoni u l-frod, frodi u fil-konsilines. Bat u wkoll fuq il-situazzjoni fis-Sirja fej aħna urejna li aħna impenjati jkun hemm soluzzjoni politika. Aħna nagħtu tajna l-appoġġ għall-inizjattiva ta' konferenza internazzjonali bbażata eh, fuq l-prinċipji ta' Ġinevra ta' ġunju ta' 20 tal-2012. Aħna tlabna l-Ministri barranin biex jiftemu fuq reġim ta' sanzjonijiet eh, eh, għax dan ħadiskadi fl-ewwel ta' ġunju il-bieraħ il konsil eh, raġatenna tal-bit tal-Unjoni Ewropea li jkun hemm soluzzjoni politika u ħadet gost bil-konferenza internazzjonali. Il-Kunsill ukoll estendiet għal 12 xahar ieħor il-miżuri restrittivi li jeżistu bħalissa apparti l-embargo fuq l-armi. Fuq dan il-punt diversi kondizjonijiet li ħajgwidaw il-politiki nazzjonali eh, ġew miftema. Il-Konsil qabel ukoll li stati membri mhux ħajproċedu bil jati d tip ħaġa. Il-ministri id-deċidu li huma ħarsu lura mill-ġdid din il-kwistjoni qabel għawissu eh, tal-2013 wara rapport tal-rappreżentantoli dwar żviluppi tal-taħt eh, id ta' Ġenevra. Mela, in ġenerali, eh, kollegi, aħna kena Konsil Ewropej iffokat li li stabilixxa diskadenzi u ħal inizjattiv diversi affarijiet. U qabel sena qabel l-elezzjonijiet tal-Ewropea raġuni addizzjonali biex aħna kollha nkunu fokati fuq riżultati. Qabel nagħlaq nixtieq naqsam magħkom eh, eh, idea dwar kwistjoni li tqajmet ukoll mill-President tagħkom Martin Schulz eh, il-qat fost iż-żgħażagħ fil-laqgħa li jmiss f'Ġunju jiena poġġi din il-punt tal-ġlida kontra il-qat fost iż-żgħażagħ fuq qudiem aħna għandna bżonn nagħmlu sforz f'kull livell dwar dan lan biex iż-żgħażagħ jkollhom garanziji li huma jew ikunu mħarġa jew inkella f'edukazzjoni jew inkella eh, jaħdmu wara li erba' xhur minn jitilqu mill-iskola. Din ħaġa li ġiet riflessa f'rekomendazzjoni tal-Kunsill li ġie adottata 22 ta' April. Reċentament diversi stati membri qalu li jabanzaw bideat biex itejbu l-impiegi fost iż-żazah, jew kella informaw dal l-aħjar pressi. Jiena ħaġa li ħoslija tajba. Il-ġimgħa jiena bat l-ittra lill-membri tal-Kunsill Ewropew biex jaqsmu manna l-idejat tagħhom u jinvolvu ruhom fil-preparazzjonijiet tal-Kunsill ta' Ġunju. Jiena fl-ittra tiegħi wkoll tlabt Eh, l-sihba ehm, soċjali biex jaġixxu flimkien qabel is-summit ta' Ġunju. Fil-Kunsill eh, Ewropej meta jħares lej il pigit fost iż-żgħażagħ hija priorità minn dejjem u u s-7 biljuni li jem għal-inizjattivi ta' eh, għad fuq zazaħija Eh, importanti dak li għanxaqsam l-MFF. Aħna għanna nizguraw din l-insib ta' inizjattiva tkun operazzjonali sal-ewwel ta' jannar tal-2014. U flimkien mal-Kunsill u l-appoġġ tagħkom u l-appoġġ tal-Parlament eh, huwa port kritiku biex dan issir. Għandna bżonn nissodisfaw il dak li qed jippretendu jistendew minna iż-żgħażagħ li qed pretendu li jkun azzjoni politika. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna President. hemm diversi eh, impegni minn naħa ta'kom qabel tnimżni. Issa naddu għal Juan Barroso biex jatina forsi il-verżjoni tijaw tal-avvenimenti tal-ġimgħa li għaddiet. Sur Barroso. Grazie għafna, Sur President, onorevoli membri. Dan il konsil kien verament eh, effokat. Jinn nistanajt li differenti minn ħafna oħrajn ma kienemx ħafna drama. Imma l-kwestjonijiet li aħna tkellimna fuqhom għandhom impatt kbir fuq l-isfidi li għandna fil-preżent. Nafu li aħna sejrin tajjeb li nkunu nafu li sejrin fid-direzzjoni tajba b'dak li huwa l-enerġija, jiġifieri li qed nieħdu passi biex inkonna eh, forma iżjed integrata iżjed favur ċittadin f'dak li huwa s suq Ewropej. U fl-istess ħin li konna taħlita ta' enerġija iżjed sostenibbli u b'sikurtà. Meta nitkellmu dwar eh, evażjoni u frodi tat-taxxa nfittxu, nbidlu Eh, situazzjoni biex eh, il-pajizi jatmu flimkien biex jitejbu l-standards u jgħalqu il possibilità ta' vizjoni. Naħseb qed nitkellmu dwar li nkunu ġusta, ġusti u nisperaw li kulħadd jagħmel il-kontribut li hemm bżonn. Jiena kieku xtaqt il-konklużjoni tal-Kunsill jkunu żjed ambizzjużi jew jkunu żjed iffokati f'ċert aspetti, ma hemm isu momentum biex navanzaw fuq daw kwestjonijiet u l laqgħa tal-Kunsill żied il-momentum. Aħna li għandna bżonn huwa li nsegwu l-azzjonijiet navanzaw fil-dak li hemm ġiġa u nimplementaw dak li ġi ġeċis. Sinjuri, il-dibattitu fuq l-enerġi fuq l-enerġija jiena u rajt eh, xieqet jiġri fid-dinja dak li huwa enerġija, mhux biss tendenza li huma ta' sfida l-Ewropa m'hemm differenzi kbar bejn l prezzijiet ta' enerġija li huma dawk li jimbuttaw il-kundizzjonijiet fis fl-Ewropa U evidentement għanna bżon li aħna ikonna azzjoni mal mal-għajl f'din il-kamp hija essenzjali għal kompetittività tagħna u hija essenzjali għat kabir ekonomiku tagħna. Jekk aħna kellna bżon li niftakru kemm huwa importanti li ntemmu l-integrazzjoni tas-suq tal-enerġija tagħna din hija din. Jekk aħna għanna bżon inċentiv biex naġixxu fuq l-enerġija li huwa importanti għal kompetittività kien qablu dak li qed jiġri barra mill-Ewropa ma dak li hemm għandu jkun biżejjed ukoll Ħantikom eżempju. Fl-2011 il-prassi tal-gas tal-industrija kienu erba darbit inqas fl-Istati Uniti mill-li huma hawnhekk. Għal prezzi tal-elettriku l-Unjoni Ewropea eh, eh, eh, id-doppju dak li huwa fl-Istati Uniti. Li għal risorsi fid-din għall-enerġija hija ġiet u l-Ewropa għandha bżonn tavanza. Is-sitwazzjoni fid-dinja mhix favur l-Ewropa, imma aħna nistgħu naddattaw Eh, jekkem, sakemm hemm eh, volontà politika jiena ħadd gost bil-fatt li kien hemm appoġġ ġenerali fil-Kunsill Ewropew għal dak li kien xenarju fejn aħna ma jiddispjaċina ta' xejn, ġifieri nieħdu deċiżjonijiet tajba issa li jippermettunna li jaħdmu jiffunzjonaw f'kwalunkwe ċirkustanza fil-ġejjieni. Dan jfisser li jkun hemm progress f'ħames aspetti. L-ewwel li eh, bximot xieħuħor intemmu l-integrità tas suq enerġija biex ikon kunu ġusti għal-konsumaturi u għal-negozji t-nejn. Ninvestu f'innovazzjoni u nikkonnettjaw l-infrastruttura. Tlieta, li nimpenjaw ruħa għal-efficienza enerġetika ikbar. Raba, li aħna nisfruttaw l-ejjuni eh, ta' li tiġġeddu biżjat forma effiċenti u ħamsa niddiversifikaw minn fejn ġibu, mill provedituri ta' enerġija. Allora aħna qed navanzaw f'dak li aħna nistgħu ngħidu li hija komunità ta' enerġija Ewropea. Għax għal volija diversi stersi membri għandhom taħliet ta' enerġija differenti hemm ħafna li aħna nistgħu nagħmlu jekk naġixxu flimkien bħala Unjoni. Aħna qed nitkellmu dwar kompetittività, qed nitkellmu dwar sigurtà ta' enerġija u wkoll dwar sostenibilità u l-ewwel qabel kollox dwar il-kredibilità tagħna biex niffaċċaw l-isfidi li aħna għandna qudiemna. Jena memx għalfejn fakkarkom dwar l-sfidi biex eh, faċilita eh, Connect Europe fl-MFF fej hemm ċerta ammont eh, għall-enerġija. Aħna għanna bżon nkunu attenti dwar il-viabilità ta' daw il-programmi kif ħafna drabi jidri eh, test u mwix il-konklużjonijiet tal-iżda eh, l-implementazzjoni tagħhom. Kollox qiegħed fuq il-mejda għandna bżonn implementaw dak li aħna ftemna u għandna bżonn nkunu koraġġjużi u nkunu konsistenti. Se onorevoli membri, sinjuri, li wieħed jaffaċċa l-evażjoni u l-frodi ta' xejja kwestjoni l-oħra, kwestjoni oħra li kien hemm fuq l-aġenda jiena ħad gost bl-appoġġ tal-Parlament għall-approċċ tal-Kommissjoni f'dan il-kamp. Aħna nafu kemm kbira l-problemi, nafu d-dannu li u l-effett li għandha u nafu x'għandna nagħmlu. Dak li għandna dak li l-proposti ġa ilhom qudiemna l-ħafna żmien. Proposta tal-Kommissjoni tal-2008 biex tala il-toqob fil-direttiva ta' savings. U biex kun mandat ma' relazzjoniet ma' pajizi ġirin u l-komunikazzjoni għal e, pjantazzjoni f'Diċembru tajnija. U kien hemm ukoll żewġ rekomendazzjonijiet fuq tax savings u tax planning aggressiv mis-sena li għaddit ukoll. Imma il-telf drammatiku e, sfortunatament ma, ma kienux konvinċenti bizzejjed biex iġiel l-Stati membru biex jaslu għal konklużjonijiet. Issa fl-aħħar mill-lider hemm momentum ġrid. Msaħħaħ minn eżempji verament eh, skandalużi eh, li rajna fil-mezzi ta' xandiru. Bħal dan il-Parlament jiena smajt li l-mexxejja Ewropej li disposti jaġixxu fuq dan il-momentum. Il-konklużjoni tal kunsill Ewropew għandhom referenza importanti għal priorità li għandha tingħata għal prinċipju ta' eh, skambju automatiku ta' informazzjoni biex wieħed jistendija għal kull tip ta' introjtu u tippromovih bħala l-standard Ewropej il-ġdid. Dan hija ħaġa tajba. Ehm, Alla volja din hija ħaġa pożittiva ma dana kollu eh, il-Kommissjoni jiddispjaċija ma kien hemm dwar skadenzi ċari għall-introduzzjoni sħiħa Eh, tal-skambju ta' informazzjoni automatika fl-Unjoni Ewropea. Ma dan kollu mhux ħaniqfu fuq dan u aħna ħanippreżentaw l-aħħar proposta biex nipprovaw ikonna kopertura sieħa ta' skambju ta' informazzjoni automatika fil-ġimgħat li ġejjin qabel l-aħħar laqgħa tal-Kunsill f'tmiem Ġunju. Fl-aħħar għandna għanna mandat biex ninnegozjaw ma l-Svizzera, Liechtenstein, Monaco u Andorra u Santa Marina u kollu. Aħna dinna ħanamlu kemm jista' jkun maraj Eh, u b'da forma intensiva. Jena ħad gos bil pen tal-Kunsil Ewropej biex tadotta Savings Directive qabel mim il-sena. Dawn il-passi kollha jiena nħos li huma tajbina l-Ewropej, imma lilin minn dan nafu l-frodi u l-evażjoni tat-taxxi huma wkoll problemi globali. Għalhekk il-Kommissjoni żid l-sforzi tagħha biex ikun hemm standard aħjar fid-dinja, speċjalment fil-G8 Eh, speċjalment e eh, li president tal-Kunsell, jiena ħankun hemmhekk nirrepreżenta l-Unjoni Ewropea nirranda fuq imma anke fil-G20 u fl-OECD. L-Europa kienet pioniera fil-skambju automatiku tal-informazzjoni u għandha tkun fuq qudiem fil-sforzi biex tistabbalixxi dan bħala l-istandard dinji Umbat hemm kwistjonijiet oħra li jiena mhux ħanħares lejhom illum li huma importanti f'dan is-sens. Għalak li huwa x'jaqsam l-evażjoni ta' taxxi, kif ukoll il-frodi ta' taxxa, kif ukoll dak li għandu x'jaqsam pjanar ta' taxxa aggressiv. Biex ikonna approċċ eh, globali li jkollu suċċess, għandna bżonn ukoll naċċettaw il-prinċipju ta' trasparenza ta' taxxa mill-intrapriżi, mill-korporazzjonijiet. Il-Kommissjoni eh, Ewropea għazzom dan bħala priorità. L-tħassib ewlieni tiegħi ħaġa li jien nixtieq naqsam magħkom huwa li meta niġu għal daw id-diskussjonijiet fl-Unjoni Ewropea hija din jekk aħna ħankunu effettivi internament u globalment mem lebda alternativa ħlif li naslu sal-aħħar flimkien u nibnu fuq il-qafas Ewropew komuni tagħna. Dak li namlu f'livelli nazzjonali, eh, Ewropej u globali għandhom xasmu kollha mal-oħra, waħda mal-oħra. U ma jkollniex, jekk ma nkunux kolerenti f'dan is-sens ma nistax inkunu kredibbli. Aħna għandna bżonn nużaw din l-approċċ komunitarju għax inkella jkun eh, hemm eh, problemi ġodda. Onorevoli membri, f'dan il-pument il-politika tagħna għandha tkun mirata biex toħloq impjegi u tagħti opportunitajiet li żgħażagħ. Eh, anki kwestjoni li aħna naraw li hemm moviment ġdid u aħna nitkellmu fiqo fil-Kunsil ta' Ġunju u jiena qed nieħu gost li president tal-Kunsil Ewropej għamla fuq qudiem fuq l-aġenda tagħna li eh, eh, nuqqas ta' impjegati u amministrazzjoni tal-politika ta' impjegi eh, eh, hija importanti għax għandna bżonn investu fil-kapaċitajiet, speċjalment fil-ekonomija ħadra eh, u l-innovazzjonijiet li kien hemm is-swieq tax-xogħol u politika relatati fil-livell tal-Istati u tal-Unjoni Ewropea għandhom ikun katalistu mhux xkil f'dan il-proċess. Għandna bżonn atturi privati u pubbliċi biex jaġixxu flimkien, għandna bżonn nieħdu fidejna il-risorsi li hemm, inkluż il bank Ewropew ta' Investiment u kif ukoll risorsi oħra fil livell nazzjonali fejn insibuhom. Għandna nipprovdu l-fondi l-intraprizi, il ħaddiema u l-komunità ta' investigazzjoni biex jinħolqu kumpaniji ġodda u impjiegi li nwastu n-nis għal suq ta' xogħol hija essenzjali għal politika ta' tkabbir ekonomiku. Daw l-aħħar ftit snin eh, eh, eh, ġildet ħafna il-Kommissjoni kontra l qat fost iż-żgħażagħ. Eh, u din waslas għal ideja ġodda fi strategija tagħna tal-2020. Reċentament il-Kommissjoni ħadet il-Youth Employment Package il-5 ta' Deċembru tal-2012 biex tagħti garanzija biex tagħta lil kulħadd li għandhom 18 sa 25 opportunità tajba biex tkomplu bl-edukazzjoni eh, apprentistat jew inkella xi eh, korsa ta' taħriġ. Il-Kommissjoni ħadet azzjoni ta' malaj biex din tħissir realtà billi eh, qablet u użat daw 6 biljuni biex tiffoka fuq iż-żazax minn flok eh, tuża sistemi jew struttura. L-voli Argentina nfakkar li l-inizjattivi dwar impieg għazzazax ma ġiex approvat u l-Kommissjoni hija mħasba dwar li qed tiġi eh, mdajfa. Il-Kommissjoni ħatam toffri wkoll mezzi finanzjarji mill-ISF u fondi oħra Apparti minn da, fil-kuntest tal-semester Ewropew u rekomendazzjoni speċifiċi għall istet ta' stati membru li ħajġu publikati għada, aħna ħan niskuraw li l-qat fost iż-żaza huwa kopert adekwatament u li skemi ta' garanzija għaż-żaza għandhom jiġu prioritati, priorizzati fil-konsolidazzjoni fiskali. Dan il-tip ta' programma huwa importanti fil-kumpat ta' tkabbir ekonomiku u impiegi. Għalek għanna bżon eh, azzjoni qawwija. Għandna bżonn nimplementaw daw il-proposti direttament. Sinjuri, iċ-ċittadini tagħna qed jippretendu minn għandna bħala istituzzjonijiet u bħala mexxejja li aħna nużaw kull mezz biex nkunu nistaw niffaċċaw l sfidi li għanda l europa Għaz, Issa jiddependi fuqna il-koll biex inkomplu ix-xogħol tagħna. Grazzi għall attenzjoni tagħkom. Grazie signor Barroso. Għal, inis, jindu. Grazzi ħafna, issa nsegwu il-proċediment normali ta' f'dat tip ta' laqa. Intervjenu il-ħames irġiel u tlet nisa um jiskelmu fisem il-gruppi tam bħala bħala uh, spokesperson għal grupp eh, Sur Paolo Rangel għal EPP għandu 8 minuti Monsieur euh, le Président du Parlement. Monsieur le Président du Parlement. President tal-Konsil, President tal-Kommissjoni, Sinjuri. Il-Konsil Ewropew il sabiex jitkellem u jiddiskutu l-evażjoni tat-taxxa. Din hija xi ħaġa li rridu niddiskutu kull sena aħna nafu illi hemm telf ta' eluf ta' miljoni ta' euro u dawn il-flus jistgħu jintefqu aħjar fil-qasam tal-kura tas-saħħa pereżempju, fit-teknoloġija, eċċetera. Dinja ċifra inkredibbli hija kbira ħafna. Hemm min kien qal ukoll illi huwa importanti iktar illi jiddiskutu milli jieħdu azzjoni fil-Konsell ma sibx li għandhom torza barra minħabba illi l-Ewropa għanna bżonn ta' riżultati tangibli waħna nistgħu nilqu dawn ir-riżultati tangibli jekk flimkien nuru rida illi immexxu fuq il-livell Ewropew. Issa jien nitkellmu fuq tax havens. Kullimkien fid-dinja skont l-IMF dawn il pajzi li mamt mtqisa tax havens jirċievu iktar minn 14,000 miljun euro. u ħafna minn dawn huma konċentrati fl-Ewropa. Jekk dawn ma jkunux eżattament parti mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, jkunu dawk il-pajjiżi li jistgħu jissejħu protectorates tal-Unjoni Ewropea. Jekk aħna kull sena nistgħu naraw li aħna jkollna biss 20% li nġibuhom lura minn dan it-taxxi li ma nġabrux, tistgħu timmaġinaw kemm aħna nistgħu nżidu permezz tagħhom mbagħad l-investiment fl-Ewropa. Aħna bħalissa qegħdin innegozjaw u nixtiequ illi nużaw kull flus li għanna d-dispozizjoni tagħna fil-qafas multjanwali finanzjarju li dan jista' wassar l-iktar tkabbir u għalhekk huwa importanti ħafna illi ikunem skambju automatiku tal-informazzjoni bej l-autoritajiet tat-taxxi tal-Istati membri u jiena naħseb ukoll irridu neħdu nota tal-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva tal-tfaddil aħna irridu nkunu noqogħdu iktar attenti f'dak li għandu x'aqsam it-tax havens. Xaġa oħra li jiena iddejaqni ħafna għandha x'taqsam mal-tqassim ta' lajnuna l-iżvilupp jista' jkun li naraw li meta jkun hemm xi pajjiżi li jirċievu din l-għajnuna l-iżvalupp, ikunu qed jirċievu diġà dħul ieħor mill-Ewropa, jkun hemm ftit minnhom ukoll li jibbenefikaw mill benefiċċji ta' taxxa, jibbenefikaw ukoll mill-politika komuni li aħna nimplementaw u minn flok huma minn flok jgħinuna jaħbu u il-flus li jista' fil-fatt Eh, fuqhom jinġabar eh, xi taxxa. Issa kiet neħi minn ħaġa biex eh, tiħu minn band oħra. Aħna rridu naraw illi s-suq waħdini jrid jikun komplot. Issa jekk aħna rridu nkunu iktar loġiċi u iktar konsistenti, rridu naħdmu fuq livell loġiku. Aħna konna favur il-2-pack, favur il-6-pack, il-ġimma li għaddit aħna votajna favur il-mekanizmu wahdin ta' supervizjoni, aħna dan kollu fassa jessa biex ikonna unjoni ekonomika effettiva u li għanda s-seta li tista' twaqqafna u tħarisna mill-li aħna mbatu wis il-qoddim. Jida naħseb iżda li unjoni ekonomika tista' tagħmel sens sens biss jekk aħna nippruvaw nerbu b'suċċess il-problema tat-taxxi, tal-evażjoni tat-taxxi fl-Ewropa. Din miex kwistjoni biss illi aħna ħansolvu problemi kollha Ewropej jekk inkomplu ġidu kontra l-evażjoni tat-taxxa, anzi minn flok aħna rridu jkollna sistema Ewropea tat-taxxa, sistema illi tkun xi ħaġa li kulħadd minnaħa taċ-ċittadini jista' jaċċetta. Inkella aħna ma namlux dan kollu, namlu l-istess balji illi għamilna bissu waħdin minħabba li kienem ħafna punti li kienu għedin waqfu l-affarijiet dan kollu kellu jkun Riżolt sa sena 1992, iżda 20 sena wara, għadna għedin nitkelmu fuq il-fat li rridu nikkompletaw is-suq waħdin, iżda emmin għed jitkellem fuq eh, it-taxxa u l-evanzjoni tat-taxxa daqs li kieku ħana qatt ma formajna trattat ta' Ruma jiena naħseb illi jekk ħan nibbedu mill-konverġenza u naslu għal iktar koordinazzjoni dit tkun xi ħaġa pjuttost pożittiva u aħna wkoll qegħdin nitkellmu fuq l-amministrazzjoni tat-taxxa ħalli jkollna unjoni bankarja u unjoni wkoll fiskali u budġetarja. Iżda aħna fl-sissin nafu li għandna strategiji differenti f'dak għandu x'aqsam taxxa fl-Istati Membri tagħna. Xi kultant ikun hemm min ikollu withholding tax, jew nkella min jintaxxa il-proprjetà, min jintaxxa affarijiet oħra. U ma nistgħux ninsew illi aħna rridu nkunu konsistenti u daw l-bidliet ikunu applikati kull imkien fl-Ewropa. Jiena tkellim bil-Franċis issa, Sur President, minħabba li jiena qiegħed nitkellem fisem Joseph Dole. Issa nista' nitkellem bil-lingwa tiegħi minħabba li jiena nixtieq nitkellem fuq dawk il-pajjiżi li qed jirċivu għajnuna finanzjarja b'mod speċjali l-Portugal. President, eżis kollegi, jiena naħseb li hija ovvja li aħna rridu naraw li inħarsu il-progress li ntlaħaq u nejdu l-prosa tal-progress li ntlaħaq fl-ħar kunsil, pero xanna bżon naħna. Aħna għanna bżon li nkomplu nibnu l-Unjoni Ewropea, għanna bżon li nibnu eh, Unjoni Budgetarja, waħda finanzjarja u anka waħda dwar it-taxxa rridu nkomplu niġġieldu kontra l-evażjoni ta' taxxa kontra eh, tax havens u għanna bżon ta' aktar monetizzazzjoni fil-liġi fiskali ħalli bekk aħna nkunu nistgħu ikollna suq wieħed veru li kull tepar kulħadd u aħna nixtiequ illi f'bekk nżidu wkoll fiduċja taċ-ċittadini tagħna. Jekk aħna jkollna iktar armonizzazzjoni fis-sistem tat-taxxa, naħseb li dan mhux ħajwaqqaf imbagħad il-ħolqien ta' inċentivi ta' taxxa aħna naturalment nixtiequ li nkomplu naraw li nkomplu l-ekonomija iżda id-differenza bejn il- il-pajjiżi u l-fatt li aħna m'għandix kriterji li kulħadd jista' jifhimhom huma l-istess din hija xi ħaġa li aħna tinbatu minħabba fiha. Hemm pajjiżi li jirċivu lajnuna finanzjara, Portugal fost l-oħrajn u importanti li naraw li jkunu qegħdin jingħataw eh, ċertu derogi bħal dawk li għandha tingħata naħseb jiena f'dak li għandu x'aqsam il-corporate tax. L-armonizzazzjoni tat-taxxa, l-konsistenza u l-koeżjoni ma tfissirx li konna qafas wieħed ta' taxxa li applika kullimkien fl-Ewropa, iżda dak li aħna għandna bżonn. Huwa illi hemm ħafna pajjiżi li għandhom taxxi eh, favorevoli ħafna iktar minn dawk il-pajjiżi li qegħdin ibatu bħalissa. U allura naħseb illi dawk il-pajjiżi qed ibatu huwa diffiċli jkollhom ċertu inċettivi ta' taxxa minħabba l-parlamenti tagħhom il raġuni jridu xi ħaġa li hija konsistenti. Id-dorgi għandhom jingħataw lill-iktar pajjiżi kompetittivi fl-Ewropa iżda jistgħu jintużaw ukoll sabiex aħna nippromovu l-politika ekonomika f'dawk il-pajjiżi li qegħdin nibatu bħalissa ħalli bekk dawn il-pajjiżi nistgħu nerġgħu nagħtuhom daqsxejn ta' spin tal-qudiem. Il-fatt li aħna rridu noħolqu dan kollu aħna rridu naraw ukoll li noħolqu iktar uh, sens ta' ċittadinanza Ewropea. Importanti li aħna nkunu razzjonali u dejjem nibqgħu nkunu trasparenti fis-sistema Ewropea tat-taxxa ħalli bekk aħna nkunu f'pożizzjoni li dawk il-pajjiżi li iktar qegħdin ibatu jkunu jistgħu jistabbilixxu sistema tat-taxxa tajba li tista' tgħinhom sabiex jelbu il-problemi li għandhom bħalissa. Jiġifieri jiena bħalissa nixtieq insaqsi lill-Kummissjoni il-President tal-Kummissjoni u l-President tal-Kunsill u li żewġ istituzzjoni mod ġenerali sabiex huma wkoll jimxu b'dan il-ħsieb u jippruvaw jimplementaw riformi ta' taxxa fl-Ewropa speċjalment dak li għandu x'jaqsam it-taxxa tal-kumpanija, il-corporation tax. Speċjalment dak il-pajjiżi li qed jirċievu assistenza finanzjarja bħal pajjiż tiegħi l-Portugal Ġifieri jekk aħna nkomplu ġidu kontra l-evażjoni tat-taxxa, nġidu kontra tax havens u naraw li kolla sistema ta' taxxa waħda fl-Ewropa din tista' tgħinna sabiex aħna jkollna sistema fejn l-eġġezzjoni u derogi ikunu għas-servizz għal benefiċċju ta' dawk li huma l-ifqar fl-Ewropa u mhux dawk li diġà għandhom ħafna flus. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Paolo. Jena nixtieq inni nitlob li kollegi sabiex iżommu mal-klim mal-ħin illi aħna tajnikom sabiex titkellmu, però aħna ġenużi ħafna aħna s soċjalisti meta nagħtu lil-ħin lill-Kristjan Demokratiċi sabiex jitkellmu. Issa nisimgħu lis-Sur Svoboda li ħajitkellem fissem il-Partit Soċjalisti Demokratiċi għal sitt minuti. Grazzi ħafna Iva, jisur Venġevi fat. Eh, Diġa tkellem, l-lum tkellem ħafna, ħafna ktar mill jagħmel dan aħħar sentejna lek aħna irridu nagħtuh l-opportunità sabiex nitkellem. Sur Van Rompuy nimma inti qed li laqa kienet qasira iżda effettiva forsi aħjar kieku jkunek. Dejjem nimxu b'din ir-regola li nagħmlu laqat osra ħalli nkunu iktar effettivi. Ma nafx hekk naqbilx Eh, dwar l-effettività tal-Konsill Ewropew minħabba li minħabba l-effiċenza tal-enerġija qatt tista' tkun biżżejjed effiċenti. Aħna ilna sitt snin fil-fatt niġġieldu favur komunità tal-enerġija u tal-elettriku ma kien hemm l-ebda reazzjoni min-naħa tal-Konsill u issa fl-aħħar waslet għalmenu aħjar mxejn. U ilna niġġieldu wkoll għal suq komuni għall enerġija. Għal snin sħaħ ma kien hemm l-ebda pass minna tal-Konsil u l-bira. Fil-fat kien hemm eh, rappreżentanti tal-kumpanija li hija favur li taħdem ħafna fuq l-effiċenza tal-enerġija minn fejn ġejjin mill-Lens u fil-fatt qalu li illi jekk hemm ħadd fl-Unjoni Ewropea li ma jirċ investi ħajmorru l-Amerika mhux minħabba l-sistema ekonomika fl-Ewropa iżda minħabba il-prezz tal-enerġija. Irridu nippruvaw naraw kif ħannaqsu dan il-prezz tal-enerġija iżda mhux b'mod illi jisir bċertu ħajp u bċertu għa, jizda mod rridu jinżlu dawn il-prezzijiet. Jien nittama l-Komissjoni toħroġ bi proposti li huma tajbin għall-ambjent li huma effettivi. U nippruvaw dejjem nersu iktar viċin l-antana tal-effiċenza tal-enerġija. U intom tafu żis kollegi kem ilna nġildu, ilna nġildu xur sasa biex ikonna target fin kolanti u fl-ħar aħna il-ħakna ċertu kompromess. Issa, dwar l vazjon ta' taxxa jkolli ngħid illi jiena u l-kollegi kuntenti ħafna li inti spiegajt illi l-negozjati ma l svizzera u oħrajn ħajsiru għabbażi tal-direttiva ta' tfaddi ma ħsibx li l kulħadd fl austri u fil-Lussemburgu Fem u dan minħabba li kien hemm min fehem li l-ewwel ħan un mbagħad naraw. Le jiena qed nimxi fuq il-bażi tal din il-reviżjoni tal drettiva ta' tfaddil u aħna nimxu fuq hekk iżda aħna għandna bżonn kemm jista' jkun namlu iktar passi l-qoddim, aħna rridu innaqsu l-kep tal- 2020, ta' strategija 2020, u ħna rridu naraw ukoll il mod ta' kif qed tkun abbużata l-leġislazzjoni tat-taxxi minant xinis, minant xi kumpanisa biex huma jħallsu livell baxx ħafna ta' taxxa di ħaġa xaġa negattiva għandna bżonn ukoll lista ta' tax savers u kumpaniji li mixjin f'dik id-direzzjoni. Issa, nixtieq li nitkellem fuq l-aħħar punt li huwa punt li huwa l-qalbna ħafna, ġifieri l-qatt fost iż-żaża. Jiena kontent li nista' nitkellem fuq din il-kwistjoni minħabba illi għal darbora nista' naqbel Mr. Barroso dwar dan li ħanejt. Dak li qed naraw madwarna huwa li f'daqqa waħda issa wara snin sħaħ tal qatt li dijem kien qed jiżdied, issa f'daqqa waħda qed jiġġenna u xi ħaġa mizzjoni minn Spanja, l-Greċja, il-Ministru Ġermanis għall ħajjejn, u anka l-Gvern Ġermanis għall ħajjejn. Naturalment, 5.000 persuna għandhom jirċifu xi tip ta' taħriġ. 5.000 minn kważi 3 biljun persuna li għandhom inqas ma' 25 sena u li m'għandhom xogħol. Iva, mhux qed ngħid illi din xi ħaġa tajba, tajba. Però ma nistgħux naħalluha f'idej xi gvern L-emmulaw li f'daqqa waħda tmissu qalbu jgħid tara f'daqqa waħda aħjar nibdew nejnu. Din għandha tkun politika Ewropea l-President tal-Kunsill qiegħed jgħid li aħna għandna ħafna dikjerazzjoni iżda m'hemmx azzjoni. 6 biljuni euro għal seba snin dinja qatra, qatra fl-oċean, qatra ilma fl-oċean, għax dam xajkun bizziet u nafu li għana ħajkun ħafna backloading fil-budget. Pero apparti dak li aħna diġa edna illi per eżempju għan investu per eżempju fil-garanzija ta' zaza meħabba li l-qat fost iż mux ħajqaf millu mal-lada speċjalment fis-sena 2015-2016, aħna rridu navvanzaw l-qoddim. Jiena naħseb ukoll il-Prim Ministru tiegħi koll qiegħed fi Spanja bħalissa importanti li nkomplu nżidu l-importanza ta' dawn l-affarijiet, però aħna għandna bżonn ta' politika Ewropea. Aħna nafu wkoll li rridu nipproponu. Xi ħaġa intom iddeċidejtu s-sena li għaddiet Fuq il-growth pack x'ġara mbagħad jiena naħseb li fuq dan is-suġġett għandkom tkun iktar attivi u saqsu lil kollegi fil-gvernijiet sabiex tieħdu azzjoni wkoll f'dan din id-dikjerazzjoni dak huwa dak li aħna nabżon fl-Ewropa u intom jekk intom tiddeċidu li fil-fatt ħajkon ħajkolkom l-elezzjoni nistgħu nurruhom milli aħna ħadna l-opportunità sabiex nagħmlu xi ħaġa f'kontra l-qatt. Fl-Ewropa dan ħajkun l-ikbar sfida li aħna rridu nerbu nittama illi aħna nkun nistgħu jkollna suċċess ħalli bekk nagħtu l-opportunità li żgħażagħ sabiex verament jista' jkollhom opportunità ta' xogħol fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna fisem il kollegi demokratiċi għandna is-Sinjura Valjan. Importanti iva illi il-Konsillu kol ijat jirrealizza illi l-politika Ewropea għedha tfalli, mux bisanna prezzijiet tal-enerġija u l-elettriku ma tlet darbiet iktar li minn dawk tal-Amerika, issa aħna naħsbu li kejja l-politika tal-gassijiet beffet serra, aħna nafu li daw l-gassijiet ċertu waħda zdiedu. Dija xaħġa li trid tinbidel u il għalde jaħseb illi l-unika motta kif aħna nistaw reġaw lura l-arloġ u sabiex aħna naraw illi namlu il-kriterji ta' investiment tal-investitur kemm jista' jkun ċari. Jekk huma ma jkunux jafu x'ħajkun qafas leġislattiv dan ħajibqgħu lura ħafna sabiex milli jinvestu u mhumiex ħajpruvaw isibu alternativa sostenibbli għal fossil fuels intom għettu illi l-enerġija t-ġedda tija mantra fl-Europa, u aħna narawa u għek dejjem li għedin nitkelmu fuq il-gas fuq teknoloġija ġdida, u inti bazzikament jgħat t-indika li kuna miktar politika tajba bħal din, u aħna rridu nkunu ċari dwar dan. U mux nimplikaw bis, jien naħseb li l laqa tal-kunsill kienet se tkun opportunità tajba sabiex noħol u suq għal-investituri, jista' jiddispiċini ngħid li bqajtu lura fuq dan u e, dan mhuwiex kumpanjant bidla fil-politika mill-istati membri. L-ewwel nett jiena nixtieq li nisafu l-implementazzjoni tat-tielet pakkett tal-enerġija din hija priorità veru illi kważi nistgħu ngħidu li huwa daqsxejn tard. Sur Barroz dan kien kellu jkun l-iktar punt importanti fil-mandat tiegħek ta' qabel, mhux dan. U aħna xorta waħda llum il-ġurnata nafu li il-pakket tal-enerġija għadu mhux implementat kif suppost, is-sistema tal-ITS għadha tmur lura bħal gran, ġifieri jekk aħna ħanistabliċu ċertu prioritajiet, issa importanti li nisegbuhom u nappoġġawhom b'blazzjoni aħna nafu li s suq waħdini Ewropew għadu l-bot ħafna mill-li kun realizzat. Aħna nafu koll li huwa fidejn il-Kunsill li jpoġġi ktar pressjoni fuq l-Istati membri illi għadhom qegħdin waqfu l-issu waħdini milli jkun komplut. Aħna nafu wkoll li għandna bżonn dawn din l-infrastruttura tal-enerġija. Ista, apparti minn hekk aħna nafu illi il-Kunsill qiegħed jieħu azzjoni dwar din il- il-Connecting Europe Facility jiena minn ġejja minn grupp li ħidim ħafna fuq il-CF u aħna nafu illi il-Konsil kien propona illi minn 9.1 biljun din tinqata għal 5.1 biljun euro. U kellu jkun hemm ukoll leverage ta' 200 biljun euro mis-settur privat issa il-Kunsill issa daħal fin-nofsu jgħat iwaqqaf u jillimita istrumenti finanzjari bħala leverage jina naħseb li bil-flus li aħna għanna huwa diffiċli nifinanzjaw dak kollu li hemm ippreżentat fil-konklużjoni. Ġifieri nerġgħu nħeġġukom sabiex issaħħu l-pożizzjoni tagħkom terġgħu tanalizzaw il-pożizzjoni tagħkom fuq il-pakkett tal-Ewropa anke fil kontest tal-Connecting Europe Facility. U jiena nix nitkellem ukoll fuq innuqas ta' konsistenza bejn il-politika tal-Kunsill u dak li kien konkluż minna tal-Kunsill. Jiena naħseb illi l-infrastruttura u l-għanija għanda tiġi missu u fuq dan il-pont aħna rridu nitolbu għall poċ tal-liberali. Iżda, jekk intom temnu dan kollu aħna naħsbu illi tidu tagħtu appoġġ lil dawn l-istrumenti illi fil-fatt ħajġbru iktar fuss mis-suq. Aħna l-appoġġ tal-Kunsill għal project bonds u l-użu tal- dawn il-flejes fil-bilanta li għahna jkun iktar strumenti finanzjari. Por 3 minutos tamien la signora Harms. Grazzi, sal-onorevoli Harms għal 3 minuti. Grazzi ħafna zis kollegi, jina nista' ngħid li fl-aħħar sammet li kellna kien hemm iħin kollu id-diskors idur fuq it-taxxa. U jiena naħseb li fil-fatt qed naraw li s-sigrit tal-banek issa qegħdin fil-pubbliku u qegħdin naraw li Issa, nisperaw li permezz tal-sistema ġita li ħana ħajkun nkunu nistaw nevitaw każijiet ta' vizjon ta' taxxa. Iżda sfortunatament il-Konsil ma kienx pozizjoni illi jimplementa ċertu miżuri li jistaw iwaslu illi kumpaniji internazzjonali mhux dejjem ikunu eh, sottoposti għal regoli ta' dak il-pajis fejn huma jagħmlu l-gwadan dan huwa kapitlu miftuħ u sfortunatament ma setawx jistabilxu dawn miżuri mingħajr problemi u dan it-tax eh, dumping. Dina xi ma tistax tibqa' għaddejja, ma nistax naċċettawha. Jiena ma fimx biċ-ċar Sovran rompoj l-iskadenza li inti semmejt fuq eh, dawn il-kwistjoni li għandhom pendenti li ġifri d-deċembru ta' din is-sena, jiena naħseb li fil-fatt smajt li kien ħajkun hemm xi rapport imbagħad dan il-punt ħajrġa' jitpoġġa qudiemna diskussjoni u aħna naħsbu li dawn l-affarijiet kollha jiena ma nistax narafhom fil- fil- eh, deċizjoni li tieħdet mill-Kunsill jiena nixtieq nkun naf ukoll inti x'taħseb dak li għandu x'jaqsam il-Kumitat tal-Ekon. Iġifiri dan l-approċ li huwa bbażat fuq il-baż individwali ta' kull pajjiż. Kif ħatfasslu din il-proċedura li kon ukoll u Sharon Bowes suġġeraw li aħna jkollna proġett li jkun fuq żewġ linji, l-linji tal- kontabilta u l-oħra ta' trasparenza. Mbagħad xi jekk il konsil Eh, parlament u kummissjoni jazbuha b'mod differenti. U apparti minn hekk intom tkellimtu fuq ir-rivoluzzjoni ta' enerġija jiena minn naħa tiegħi kolli ngħid dispeċini illi eh, ħankun daqshekk ħarxa, però jiena naħseb mhux rivoluzzjoni xra, tanzi dak il eżatt bil-kontra dak illi l-Kummissarju Pibalgs fil-fatt Eh, kien fassal dak li għandu xaqsam strategiji tal-enerġija għal ġejjini u dak li fil-fat bena mal-komissarju Dimas jena jkolli nejt illi issa dan kollu jgħat jitkisser kompletament mill-Kummissjoni ta' bħalissa jena naħseb li xi ħaġa surda li aħna din niddiskutu sussidju ta' tmin impjanti nukleari oħrajn ġodda xi sena wara li aħna Eh, fil-fatt iddeċidejna illi aħna nipprovaw naqsu l-ekonomija nukleari. jina naħseb li xi ħaġa storda illi iktar ma jkollna prezzijiet eh, baxxi tal-elettriku iktar solvu l-problemi ekonomiċi tagħna. Jista' jkun illi x xilgas gas ħajkun iktar a dispożizzjoni tagħna bi prat sirħas iżda il-Kummissjoni Ewropea nixtieqa illi toħroġ politika li tagħmel sens ħalli bekk aħna jkollna E, l-introduzzjoni ta' xejl gas tajjeb u mhux nispiċċaw imbagħad noħolqu jisna din il-babel li mbagħad tisplodi f'wiċċna. Jiena naħseb li l-iktar ħaġa li issewwid li qalbi għandha x'taqsam mhux biss ma' deċiżjoni tal kussir id-deċiżjoni iżda tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin. Jiena l-pożizzjoni tiegħi fuq is-Sirja hija illi għandi qalbi sewda ħafna fuq is-sitwazzjoni. Jiena flimkien mal-kollegi nista' ngħid illi jekk wara wissu l-Renju Unit u Franza fil-fatt ħajkunu eh, li huma membri permanenti tal-Kunsil ta' Sigurtà ta' Ġnus Mauda, jekk dan huma ħajaraw jekk huma mhux ħajkunu Eh, rappresentanti f'din il-gwerra li tista' teskala fis-Sirja jiena jkolli ngħid biss li niftakar f'affarijiet korok ħafna. U għanna ċans biss sa wissu minħabba li mbagħad l-embargo jispiċċa ma jkunx hemm eh, possibilità li aħna eh, nagħtu iktar armina nittama li Sinjora Ashton u l-oħrajn fl-aħħar jieħdu azzjoni u mhux iħallu l-affarijiet jiżviluppaw kif qed jiżviluppaw bħalissa. Grazzi. Grazie, Signora Harms. Grazzi, signora Harms. Ġili kritikawni għax niprofa għessu nqassar jew naqta li xi ħadd waqt ikun qed jitkellem, imma il-problema bil-Ġermaniż huma li sentenzi verament jittawlox il-verb eh, jasal fl-aħħar, allura għandkom t-profettaw ruħkom biex ma taqtawx. Issa għaddu għal tliet minuti lil Nissur Martin Callahan fisem eh, konservativi u reformist Ewropej. No, we don't have our verbs at the end of the sentence. Anki jekk il-verbi tagħna ma jispiċċax fl-aħħar ta' sentenza, nittama li jkolli biżejjed ħin li nitkellem daqs il-kollega ta' qabli. Min stħarriġ tiegħi mill-kostituenza tiegħi fil-grigal tal-Renju Unit juri li l-ċittadini imħasbin l-aktar mill prezzijiet tad-dawl u tal-elettriku. Nasab li problema li tfeċ fl-istati membri kollha. Mill-2005 l spejjes tad-dawl zdidu fil-Ġappun b-1%, fl-Istati Uniti b'5%, fl-Unjoni Ewropea b'29% u fir-Renju Unit b-80%. U għalhekk fil-waqt li hemm bidla fil-perspettiva kif qal sur Barroso, aħna rridu nifukaw kapital politiku fuq dan rigward U anke l-efficienza fl-enerġija, su investiment, diversifikazzjoni ta' sorsi, dan ma jistawx jiġu biss mill-flessibilità imma jridu kien hemm inċentivi biex il-familji u l-politiki jaslu hemmhekk. U mhux miri arbitrarji jew approċċ ta' wieħed għal kulħadd. Aħna rridu miri li ma jkunux biss firħa li qegħdin hemm sta asta sempliċement biex jidru qudiem il-ġurnalisti imma xi ħaġa li nkunu nistgħu wettqu. Ħafna mill-leġiżlazzjoni fuq dan is-suġġett ser jiġi deċiż wara il-Parlament, il-Kummissjoni u anke il sur Van Rompuy ikunu spiċċaw il-mandat tagħhom. Imma hemm urġenza llum u bekk nivitaw sens ta' paniku u nivitaw li nkunu mifnija u bla enerġija fil-futur. Jider li minn dal kunsill Ewropew minn dak iż-żmien li kont hemmhekk, il-ġurnalisti kull ma xtaq jitkellmu dwar iż-żejt, mhux żejt mhux raffinat, imma żejt ta' żabbuġa. U mhux ta' sekwit li tisma' politiku jammetti li kien żbaljat. Sur kombendit prova jkun eh, provajt nikonvinċieħ f'dan ir-rigward tal-bosta snin, imma provajna smajna li kien hemm Eh, tentattiv biex ikun hemm projbizzjoni, issa kien hemm U-turn minn eh, tal-Kummissarju u xi ħaġa tajba li ġrat. U tur il-mentalità li n-nies bħalli kieku ma tistgħux nafdawhom jaħsbu għalihom infushom u jiddeċidu kif irridu jkunsmaw iż żej ta' żabbuġa fir-ristoranti. Nittamaw li din projbizzjoni mhux terġa' tiġi riċiklata fil-futur u l-Kummissjoni tista' tuża l-enerġija tagħha fuq affarijiet li jimpurtaw lin-nies u mhux affarijiet li jimpurtaw il-gruppi ta' pressjoni b'saħħithom President, jiena l li għaddiet għed li t-taxxa korporattiva għall-evażjoni tat-taxxa ma tix tintuża bħala skuża biex ikun hemm armonizzazzjoni tat-taxxi kollha għax nafu li l-armonizzazzjoni qatt ma tkun biex tnaqqas it-taxxi diġà qed inbatu bħala kompetittività nispiċċaw is-sitwazzjoni tmur għall-ar. Għalhekk jiena kont imħasseb mhux ftit nisma' rimarki tal-President Schulz wara l-laqgħa tal-Kunsill il-ġimgħa li għaddit u għall kompetizzjoni tat taxxa fl-Unjoni Ewropea edem imma mhux raġonevoli. U għalhekk iridu standards minimi fil-qafas ta' taxxa u din tkun fisseħ u naħseb li s-sur eh, kummissarju xemeta qed witti proposta f'dan ir-rigward. Nittama li dan jitwetta u nittama president ma tipprovax tippromuovi armonizzazzjoni tat-taxxa tal mod li temm ir-rati tal-imax kompetittivi li jenow li l-Irlanda tirpilja minn din ir-reċessjoni. Nittama li jkun hemm livelli minimi eh, li ma jkunx hemm livelli minimi u armonizzazzjoni tat-taxxa timxi għad detriment flok għal ġid tal-istati membri nafu li l-Stati membri jistgħu jagħmlu li jridu, hija demokrazija, nafu li ma nix ninżlu għal livell ta' Franza biex s-sur Holland u t-mexxija tiegħu ma tiġix inqas diżastruża mill-li e, Grazzi ħafna, Sur Kalahen. Issa, l-Grupp ta' Europa u Demokrazija, Sur Speroni għal żewġ minuti u o che deveria hablar por dos minutos. Jew suppost għandu jitkellem ma' minut żewġ minutu nofs. Grazzi President. Il-konklużjonijiet jidru eh, ċari, ma mhux deċiżjonijiet effettivi. Issa naraw meta jitwetqu jekk ħajkunu eh, twetqu. Imma dak li hemm bżonn l-Unjoni Ewropea u nieqes bħalissa huwa l-involviment ta' ċittadini. Li noqogħdu niċħdu il-volontà tan-nies, ir-rida tan-nies u noqogħdu ntuhom il-ġemp lif lejlet l-elezzjoni mhux se twassal ħaġa pożittiva. Qed naraw l-Unjoni Ewropea twebbes rasa, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, l-ġrajiet ta' suċċess bħal pereżempju l-Euro, żona eh, Schengen dejjem qiegħda tiżdiet, Hemm min japprezza, hemm min ftit inqas, imma huwa fatt dan u mhux b'ħafna sejħiet jew deċiżjonijiet mill-livelli l għoljin ċentralisti u burokratiċi ser niksbu fiduċa ġdida fuq l-Unjoni Ewropea miċ ċittadini tagħna li neħtieġu huwa li ċittadini ninvolvuhom aktar, jieħdu sem aktar u nuru dak il-kuraġġ li ilu nieqes issa. U mhux nikkonsidrawhom bħala għaddejja tagħna bħala nies passivi bidejhom fuq zaqqom imma jkun hemm referenda popolari pereżempju kif tagħmel l svizzera li naturalment ħirġa aħjar mill-kriżi minna, forsi għax mhux fl-Unjoni Ewropea, forsi għax m'għandix l-euro, forsi għax għandha taxazzjoni iktar baxxa meta qabbel mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u rrid ikun hemm referenda wkoll tal- eh, kapriċċi tal-Unjoni Ewropea, per eżempju l-euro rridu li kunem jew min jivota favur, jew min jivota kontra, u nisimaw eżattament il-vuċi tal-poplu, dawk li għandhom fidejhom id-demokrazija. Il-Lega Nord tal-Italja eh, qed titlob hekk jitolbu hekk ir-rappreżentanti dawk li rappreżenta jiena bħala kostitwenza biex verament ikonna rappreżentanza demokratika. Grazzi. Grazie, signor Speroni. Grazie ħafna, Sur Speroni. Issa, fizem iċċellu ma'uda, il-signora Zema. Herr Barroso, Sie haben vorhin... Sur Barroso, enti et kemmu importanti li li kontu tafu jekk id-deċiżjonijiet tal konsil u x'mixin fil direzzjoni tajba u nifem li inti taħseb li sejrin fi direzzjoni tajba, jiena nisfidak ma naqbilx miegħek kien hemm bidla paradigmatika fil-bidla tal-konklużjonijiet u l-laqqa stess tal-Kunsil tal-Ewropa. L-ewwel sentenza stess tal-konklużjonijiet tirreferi li nużaw kull opportunità politika biex inħadnu l-kompetittività, tkabbir u l-impigi. Il-fatt huwa li l-Kunsil ma jitkellimx ta' kaf kaf, ma jizen klimu, dan xi fisser fil-prattika? Ifisser li l soċjali u ambientali edin jenataw il-ġemp u jintafaw taħt it-tapit. Il-firda soċjali u l-esklużjoni soċjali bħalli kiku irrilevanti meta nindirizzaw l-kompetizzjoni fuq livell globali bħalli kiku dan biss importanti. Il-Kunsill impenja ruħu li waqqaf il-irda ambientali. Iżda imbagħad meta tmur tifli il-konklużjonijiet laqqas bissem kelma dwar li natu daqqatit lil 50 miljun ċittadin fl-Unjoni Ewropea li m'għandhomx biżejjed flus biex ilaħqu mal-kontijiet tad-dawl tal-ilma u tal-tisħin, dik l sfida li jintom donkom tal u għajnejkom għalija, u mbatt tisimaw tużaw ħafna klim bħal efficienza tal-enerġija, sigurta tal-forniment tal-enerġija, dan xa ti għamil, għatiħodna f'direzzjoni li mux edha t-proteġi l-nis mill-perikli reali li affaċċaw, per eżempju l-irda ambientali li mxin leja u it-teddida ta' eżistenza prekarja. U l-mistoqsija kbira hija din min qed jipproduċi kemm u għal min. Din hija sitwazzjoni li l-Unjoni Ewropea trid tisfida u tindirizza jekk vera trid strateġija ta' sostenibilità u għandha f'idea din l-istrateġija. Verament, jiena naħseb li l-approċċ li tieħed hawnhekk min-naħa tal-Kunsill huwa dak żbaljat. Jeħtieġ li tiffukaw aktar fuq it-tnaqqis ta' trasport li twaslu iktar produzzjoni fuq livell lokali li tejnu l-nies li jkollhom aċċess għall enerġija li tiswan as flus li jkun jistgħu jifelħu għaliha. Xi ħaġa li tkun tinstema tajjeb maċ ċittadini tagħna u ċertament jaċċettaw. Fuq ir-rifuġi tat-taxxa tax havens, tajjeb li niċaqalqu xi ftit fuq dan il-punt imma nafu il-koll li dak li għamiltu mhux biżejjed. Il-fatt huwa illi ċertu pajjiżi ħajibqaw eh, jihbow wara subajhom, jihbow wara pajjiżi terzi, eċetera. U qed inħalli l-verb tiegħi wkoll lejn l-aħħar tas-sentenza President, ma nixtieq ngħid kemm tgħid ukoll dwar l-impjiegi. il qat fost iż-żgħażagħ mhux qed jingħata l-priorità li ħaqqu minħa tal-Kunsill. Il-koll nafu li 6 biljun euro li għet jiġu offerti mux bizzejiet, għanna bżom minn tal-inqas 21 biljun euro. Issa il-kollega Bandestup għal għaldaw li mux eh, fi grupp għandu zeċ minuti u bl-intervenzjoni tiegħu eh, nalqu dan f'din il fazi tal-gruppi. Zeċ minuti. Grazie, President. Jiena wieħed mill-membri mhux affiljati f'grupp politiku u ħanitkellem issa. Nixtieq nitkellem dwar il-pagi tal-uffiċjali pubbliċi Ewropej. Palman ntqal fil-Kunsill il-ġimgħa li għaddiet qatt ma kien hemm livell daqshekk baxx ta' appoġġ miċ ċittadini lejn il-proġett tal-Unjoni Ewropea. Dan is-semma fis-sajf li għadda ma ġi spjegat għala hemm din is-sensazzjoni hemm min l-Unjoni Ewropea qed tindaħal fil-kompetenzi tal-Istati membri, hemm il-miri, anke ta' 3%, hemm min qed jiġi mill-ċentru l vant tal-Ewropa u qed jiġu eh, jimmigraw fil-pajjiżi oħrajn Ewropej u nies xebgħu minn din is-sitwazzjoni u fejn l-Unjoni Ewropea mhux qed tindirizza l-affarijiet li qed jaffaċċaw fil-ħajja ta' kuljum il-pajjiżi donhom eh, dajfu l-euro biex ma jqogħdux jimplementaw ir-riformi. Imma mbagħad hawn min qed jaqlaħħa tajjeb hawnhekk fi Brussell. Aħna rridu nkunu informati mill-numru ta' uffiċjali pubbliċi tal-Unjoni Ewropea mill-Prim Ministru Olandiż fil-paga tiegħu edna li l-kollega jib għawrek sakemm kollu ċifri eżatti tal-pagi li tjaqalaw l-uffiċjali pubbliċi tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Olandis eh, ċara darba dejjem li jekk tqabbel il-pagi netti jew bl-ingrossa diġà hemm 3000 uffiċjal pubbliku tal-Unjoni Ewropea li jaqlawa aktar mill aktar mill-Prim Ministru Olandiż. U dan jista' jfisser li jekk tkopri l-affarijiet mod ġenerali jistgħu jkunu saħansi tra xartelef uffiċjal. U għalhekk il-kollega Mar Dehejg talab għal din informazzjoni u kienet jassumi li jirċievi din l-informazzjoni mill-Kummissjoni. Dan l-informazzjoni tista' tikkonferma jekk le nitlob lill parlament Ewropew u anke lis sur Barroso jekk jistax itina din l-informazzjoni. Kemm l-uffiċjal eh, li jaħdmu fl-Unjoni Ewropea jaqalaw iktar minn 144,000 euro li huwa l-paga li hija l-paga tal-Prim Ministru Olandiż meta tqis l-allowances kollha, eċetera. Jiena nixtieq nkun naf ċifri tal-2013, mhux tal-2012, u ma iktar minn 10,000 ruħ jew le. Naħseb li tista tkun tista tafa buttuna ximkien fi Brussell u tikseb din l-informazzjoni. Aħna għandna dritt tal din l-informazzjoni. Grazie ħafna, kollega. Għal-President tal komissjoni tal-Konsil Umbat wara jkun hemm l-opportunità eh, l-kellima eh, eh, mill kull grupp bordni ovvjament mill-żgħir għal kbir. L-ewwel Sur Barroso l-ewwel, grazzi ħafna President. Jiena ħan nixtieq forsi nirreaġixxi l-mistoqsijiet li kien fil-aġenda, jiġifieri, u mhux kwistjonijiet oħra. Għalla ovvjament, ovvjament, huma interessanti nkun kontent mbagħad li kom bil-miktub jekk eh, intkom tqajjimtu qajjimtuhom lill-Kummissjoni. Is-suġġett li għandna qudiemna llum huwa t-tassazzjoni l-enerġija kif ukoll il-kwestjoni tal-impjegi għal żgħażagħ nixtieq nirreaġixxi għal xi ftit kummenti li għamiltu. Is-Sinjura Arms u Sinjura Zimmer jiena ma naqbilx li hemm eh, tibdil fil-paradigma. Jiena ma naqbilx li aħna issa qed nabbandunaw b'xi motiv ieħor l-impenn tagħna għas sostenabilità Kien hemm ċerta tibdil f'dak li huwa l-enerġija li ovvjament aħna rridu eh, nirriflettu fuqhom u fuq dan aħna trattajna. Il-mappa tal-enerġija illum miex dik li kienet 5 jew 7 snin ilu il-Kommissjoni eh, Ewropea għada favur dak li dejjem rida dak li huwa l-klima u l-enerġija u jien ma nħoss eh, li m'għandniex nitilfu it-tmexxija li għandna eh, fid-dinja kollha fil-ġrida kontra t-tibdil fil-klima. Imma fl-istess ħin irridu naraw x'inhu l limitazzjonijiet li jeżistu. ir risfruttament fid-dinja tar-risorsi speċjalment fl-Istati Uniti dak li huwa xelgas qed ikollha eh, impatt trement fil-suq dinji u dan qed ikollu eh, impatt trement fil-differenzi tal-prezzijiet tal-enerġija, speċjalment fl-Ewropa. Qed naraw investiment eh, verament baxx inħabba l-kriżi. L-impatt eh, Fukushima wkoll kellu impatt importanti f'xerta stati membri wkoll hemm konsekwenzi għal passi li ħadu ċerta gvernijiet. Naħna fl-istess ħin naraw li hemm suq interni mhux eh, lest u dan qed ixekkilna ċerta għażla minn ċerta satnem membri jista' jważda għal fragmentazzjoni minn flok integrazzjoni. Dawn l-isfidi huma verament kbar u l-Kunsill Ewropew fejn jiena mittew il prezentazzjoni inizjalment għal dan id-dibattitu sħaqt fuq li mannix eh, naċċettaw, hemm ħafna nistgħu nagħmlu eh, fil-livell Ewropew intemm din is-suq infrastruttura eh, għaqlija, nżidu l-effiċenzi tal-enerġija, u għemmek jena qed nipromuovi dik l-idea li jekk ikun hemm rivoluzzjoni tal-xel gas fl-Stati Uniti għandna jkollna rivoluzzjoni fl-effiċenza tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea, ħaġa kompatibbli ma' sistema ma' l-aġenda ta' sostenibilità tagħna għanna ninvestu fiżjed enerġija li tiġġed u s sin nitkellmu b'vuċi waħda fil-level internazzjonali. Xiftu mill-proposti li għamilna. Jena ħad gost bil-fatt li l konsell Ewropean għaraf il rwol ewlieni li n-izviluppaw għafas enerġetiku l-2030 għal dak li huwa investimenti għall enerġija u koll l-intenzjoni tal-Kunsill li f'Marzu tal-2014 teżamina minn ġdid da kollu wara l-proposti tal-Kommissjoni il-gwida tal-Parlament fuq daw kwestjonijiet huwa wkoll importanti. Jien li xejn li ngħidilkom huwa li aħna qed nitkellmu dwar dak li jista' jkun il-qafas politiku wara l-2020. U meta nitkellmu fuq daw kwestjonijiet mal-industrija fl-Ewropa huma qegħdin jitolbu li eh, aħna nkunu nistgħu nanticipaw fejn sejrin fil-ġejjini. Għalhekk aħna għandna bżonn nibxi mod ieħor nindirizzaw ta' kollox Eh, li jkun sostenibli, eh, li huwa komparattiv u fl-istess ħin eh, nipprovdu forma sigurtà. Kif tafu, stati membri huma huma responsabbli għat-taħlita ta' enerġija, dak li huwa tfittxija, produzzjoni, Eh, daw eh, ħaġa xara. Imma fl-istess nħossu l-istati membri għandhom jiżguraw li dat tip ta' attività jirrispetta l-rekwiżiti legali tal-Unjoni Ewropea, speċjalment f'dak li nixjaqsam l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem. ir ruol tal-Kommissjoni għandu jizgura li il-regoli tal-loba huma ċari u fl-istess ħin serraħ moħħ il-pubbliku li għandna eh, regoli adekwati għal ħarsin tal-ambjent. Għalhekk il-Kommissjoni qed taħdem biex tkun tista' eh, eh, jkun hemm estrazzjoni ta' xjel b'sigurtà fl-Ewropa Jena nittemmu għasat minn il-sena. L-possibilitajiet kollha qed nistudjawhom bħala b'konsultazzjoni ma' dawk il-partijiet interessati, stati membri, industrija u soċjetà ċivila. U din hija l-informazzjoni jien xtaqt ngħidilkom fuq din il-kwestjoni. Eh, il-paradigma ma tbiddilx għalmenu dik l-interpretazzjoni li jiena tajt ta' konklużjonijiet tal-Konsil, ovvjament anki l-spirtu, għax jiena ħadd parti fil-dibattitu. Imma huwa veru li sar iżjed importanza l-kompetitività. Jiena ma naħsibx li aħna qed naraw natu l-accent fuq il-pressjoni il-kompetitività parija li jaxħada kontra l-impentana biex aħna jkunu sostenibli. Imma evidentement aħna għanna bżonn inħarsu lejn informazzjoni ġdida dwar il-pressjoni tal-kompetittività eurokomika li qed eh, eh, ġejja mill-panorama globali. Issa dwar it-tassazzjoni eh, maġġoranza tal-mistoqsijiet kienu indirizzati il president Van Rampoy imma ħad gosbak li għal Paolo Vangel Paolo Rangel ma kienx qed jipproponu li jkun hemm u li s-sistema ta' taxxa issir uniformi, din ħaġa mhux possibbli u probabbilment naqqas mi ħaġa tajba. Aħna li nistaw nqablu l-Europa ma' sistemi ta' tassazzjoni oħrajn imma għandna bżonn meta niġu għall evażjoni u frodi għandna bżonn ċerta strumenti fl-livell eh, Ewropew u għandna bżonn ċerta Eh, ċerta, nevittaw ċerta pjanar ta' tassazzjoni aggressiv. Dan huwa l-bilanċ għanna bżonn, għandna bżonn inkurzit koren ta' kif qal Paolo Rangel, imma fl-istess ħin eh, nevitaw eh, l-sistema sir uniformi li forsi jista' jkollha problemi dak li għondu xaqsam kompetittività. tħassib li ntwera dwar ir-reġuni li żjed foqra jew il-pajjiżi li huma żjed vulnerabbli llum hija ħaġa li l-Kommissjoni ħadet nota tagħha. Aħna fil- l-linji gwida għall-istat għana għat namlu revizjoni taħħom fil-moment aħna għat niddiskriminaw forma pozittiva eh, dwar possibiltajiet ta' inċentivi fiskali lil dak il-pajizi li huma u reġjuni li huma eh, eh, iżjed dajfa għal nħabba ġustizja, sensa jena xtaqt u koll Eh, Sur Zvoboda dwar il-kwestjoni tal-qas fost iż-żaza. Hemmhekk aħna nkunu onesti fuq dan id-dibattitu. Aħna eh, qed naraw li qed hemm ħafna inizjattivi eh, żieda importanti ta' inizjattivi huma ħaġa tajba li qed ikun dawn inizjattivi li l-kapitali fil-pajjiżi li qabel ma tantx kienu impenjati fuq din l-aġenda issa qegħdin jaħdmu formattiva fuq dan. Huma qegħdin Eh, mhux juru mhux biss impenn politiku manki kapaċità eh, esperta. Per esempio, fil-Ġermanja hemm ħafna kapaċità ta' esperta ta' eh, politika tal-xogħol attiva, jina nifraħ li dawk il-kapitali li qed jaħdmu forma attiva biex anki dak li huma x'jaqsam kooperazzjoni bejn il-gvernijiet biex jgħinu lil dawk il-pajjiżi li iżjed fil-bżonn. Dan m'għandux imur kontra dana kollu kontra l-impenn mal-żgħażagħ u l-approċċ tal-komunità. Dak huwa l-punt. Ħantikom eżempju, ħantikom eżempju wieħed biss. Fl-2011 il-Kommissjoni Ewropea proponiet fil-regolament ISF, ISF e li kunem garanzija bazata fil-ISF li ikun hemm strument finanzjarju komplementarju biex biex jgħin li jessef. Dana ma ġiex aċċettat mill-konsens ġen jannar 2013 eh, eh, eh, ġen ħabba l-oppożizzjoni ta' Ġermanija, Danimarka, Svezja u Rejn Unit. Ma ċettawiex. Issa l-idea li għanna New Deal huwa qrib ta' dan li aħna waslu din l-idea ta' garanziji għall-istrumenti Ewropej. Ħada tajpa ma tkunx iżjed faċla li ġi kieku dan adottajni qabel li konna daw il-garanziji fl-livelli Ewropej, hemmhekk huwa l-punt li aħna rridu ninsistu għax ovvjament ħankun onest ma'kom. Il-fatt li hemm proliferazzjoni ta' inizjattivi ġodda, meta għazbiss hemm implementazzjoni tal-inizjattiva, tal-inizjattivi li jeżistu ġa mhix kredibbli, ni ħagġa ħaġa li rridu ninsistu fuq għall-Kommissjoni għat insisti fuq l-implementazzjoni ta' deċiżjonijiet li ġaċe ġew meħuda Eh, garanzija għal-żazax. Eh, l-istati membru kienu f żmien qasir adottaw eh, anki proposta l-Kommissjoni b'appoġġ tal-Parlament Ewropew. Da ejjen implementaw dak li għanna ġa. Ejjen kunu serju, kredibbli. Din hija waħda mill-punti ta' kredibilità tal-Unjoni Ewropea. U jiena naqbel ma' diversi kritika li saret lejn l-Unjoni Ewropea li ħafna drabi nieħdu deċiżjonijiet li mbagħad Eh, l-implementazzjoni tagħhom hija enormi u ċittadini wara sebta żmien ma jarawx eh, kif jiġi tradotti daw id deċiżjonijiet eh, meħuda fl-ola l-inel fuq il-ħajja ta' kuljum tagħhom. Jien naħseb li hawnhekk il-Konsill Ewropew kien progress, jiena naħseb li hemm l-ispirtu Eh, pozittiv u għanna nibnu fuq dan il-konsensus għal konsil ta' ġunju li naħseb ħajju deċizjoniet importanti għall agenda tagħna għall agenda tagħna ta' eh, kabir ekonomiku u impiegi. Issa, l-Sur Van Rompuy rappresenta l-Konsel biex ikun jista' jirreaġixxi għall-intervenzjonijiet tal-gruppi. Sur Rompuy. Grazie ħafna President Grazie ħafna, President, kollegi. L-enerġija u tassazzjoni eh, fuq l-agenda tagħna. Dawk huma żewġ aspetti tal-politika li huma importanti ħafna. U tnejn huma kompetenzi tal-istat membru, tal-istati membri. it-taxxa tirkjedi unanimità għal kwalunkwe deċiżjoni. Allora, sa ċertu punt, aħna għandna dejna marbutin, meta nitkellmu dwar daw iż-żewġ suġġetti, għax it-tnejn huma esklusivament responsabilità tal-Istati membri. Ma dana kollu, għanna, aħna nafu li l-evażjoni u frodi fit-taxxa ma nistawx insibu soluzzjoni għalihom l istati membri, l-istati membri biss. Dala jfisser li u importanti ħafna, eh, li l-istituzzjonijiet Ewropej huma importanti ħafna, imma eh, la volja dan huwa responsabilità l-istati membri. Da pala eh, introduzzjoni, s sattini għalla volja ħafna minnkom tlabtu għal iżjed Ewropea, huwa importanti li wieħed ikun jaf kif inkom tafu li qabel anke qabel mill-kriżi, mibdiet il-kriżi finanzjarji kien hemm ġiġa eh, ħafna differenzi bejn l-istati membri. li nħarsu bis lej l-evazjoni u l-frodi ta' taxxa, kien ħarsu lej ċifri. Jek tara lej eh, kemm kbira l-ekonomija sewda biex najdu hekk jew ta' eh, il-ċifri huma differenti ħafna minn stat membru għal ieħor. Allura hemm ħafna lok għal azzjoni Ewropea. Allura ma da ma jħux post l-azzjoni tal-Istati membri li jistgħu jiffukaw iżetu jistgħu jaslu għal riżultati verament impressjonanti fuq it-territorju tagħhom għal volja ġifieri. Hemm rwol għall-Unjoni Ewropea għandu jkun hemm iżjed attenzjoni lil dak li jista' jsir mill-istati membri il-nifisom. Dak li għandu xjaqsam il-qat fost iż-żazax kien hemm differenzi kbar bejn pajjiż u ieħor stat membru. Għalhekk hemmhekk ukoll azzjoni nazzjonali tista' tkun utli ħafna u tagħti riżultati pożittivi. Għandna nagħmlu iżjed jiġifieri eh, l-istati membri għandhom bżonn jagħmlu iżjed. L-aħħar ħaġa li jien nixtieq nagħmel huwa nagħti l-impressjoni li m'hemm xejn li l-Unjoni Ewropea ma tista' tagħmel, ma dan kollu dak li qed ngħid huwa li l-approċċ fuq livelli differenti hija ħaġa li għandna bżonn li nagħmlu. Tielet, jiena kontent li ħarisna lej il-frodi u evazjoni ta' taxxa, ħaġa li jkom titkellmu fuq ħafna snin. Minn mindu dan daħlet fuq l-aġenda tal-Kunsell Ewropew, id-dibattitu kiber u kiber aħna bla dubju li zidna l-impentana fuq dan id-dibattitu u dak kien eżattament l-għan li aħna poġġejna din il-punt fuq l-agenda tal-Kunsell. Dan iffoka l-imħuħ tal-Ministri ta' Finanzi u permettilhom joffru inizjattivi ġodda u permetti li kapita stat u gvernijiet jihdu deċiżjonijiet ħaġa li huma għamlu. Jekk xi ħadd kien jgħidli f'xi ftit xurilu li f'Ġunju l-Kummissjoni ħa toffri ħa tippromuovi direttiva dwar eh, informazzjoni, skambju ta' informazzjoni automatika, kulħadd kien ikun sorpriż, evidentement, kien hemm ċerta eh, ammont ta' kooperazzjoni dwar dak li huma il-flus li għet iġemma, ma aħna għet issa dwar f'kull livelli, u f'kull tip ta' antrojtu. U allura, da, frankament, kien eh, gwadan kbir. L-inizjattiva tal-ħames ministri finanzjarju finanzjari enet iżda iżda hija inizjattiva ta' seba ta' 28 stat membru u l-Kommissjoni ħat offri proposta ġenju. fl axħar irrit najt li għandna fl axħar għanna mandat biex negozjaw mal svizzera u oħrajn. Għal ħafna ħafna snin il għaddejja ilu għaddej da' dibattitu. Fl-10 de fil-konklużjonijiet aħna ktibna il-wieħed iżon f'moħħu il-konsensus li hemm fuq id-direttiva tal eh, savings hemm talba li jkun hemm deċiżjoni qabel tliem is-sena. Jiġifieri il-Konsell jista' jkompli din direttiva bil-bidea li tem fis tmiem is-sena. Il-paragrafu B huwa ċar u jmur ħafna l-lin minn dak li ħafna ħafna nies jaħsbu. Waqt li aħna għanna blokkati għal ħafna snin fl-aħħar zilna xinna nisblokkaw f'dak il-paragrafu 10b. Xiftit minn fostkom irriferu għal pubblikazzjoni ta' informazzjoni mhux finanzjarja u informazzjoni dwar diversità ta' negozji kbar. U l-idea huwa li konna rapporti, rapportaċ għal kull pajis. Aħna avanzajna ħafna dak li huwa s-settur bankarju. Ħabba il-direttiva CRD4. Aħna avanzajna ħafna kif huwa trasparenza dak il-settur. Din hija direttiva dwar informazzjoni mhux finanzjarja u diversità. U hemm ftejn fit-trialogu fuq trasparenza u, u responsabilta. Imma fuq direttivi li jina referenza li li jem referenza li fil-konklużjonijiet. Jek sakemm il-kolleġislaturi jkunu jistaw Eh, jgħatu emendi biex jkun hemm biżi trasparenza m'hemm xejn li ma jippermettilhom xamlu hekk. Biex inkunu nistgħu naslu għal konsensus fil-Kunsill. Issa dwar it-tax havens. Jien eh, nixtieq nirreferi hawnhekk għall Prim Ministru tar-Renju Unit li ftit ġimgħat ilu Iddikjara li jkun hemm iżjed trasparenza fid-dipendenzi tar-Renju Unit. Iżjed trasparenzi f'dawn il-ġurisdizzjonijiet tar-Renju Unit u din hija pass fit-tajba f'dawn l-aspetti kollha aħna minna avanzajna u rnexxinna nisblokkaw l-ogħla livell ta', ta skambju ta' informazzjoni awtomatika hija frankament revoluzzjoni fil-ġlida tagħna kontra l-frodi u evazzjoni tat-taxxa. Evidentement, aħna għandna bżonn naġixxu għabbażi ta' dak li aħna għad. evidentement ma nistax nagħmlu żewġ affarijiet daqqa, l-ewwel dun nitkellmu mbagħad naġixxu. Ma nistax naġixxu nitkellmu fl-istess ħin. Aħna nafu li intkom ħadd tkunu qegħdin issegwuna u regolarment ha ninformakom dwar dak li nkunu għamilna. E, kon ninformawkom dwar dak li l-progress li jisor u aħna nirrapportaw fuq kif qed navanzaw fl-implementazzjoni tal-konklużjonijiet tagħna. Il-President tal-Kommissjoni Ewropea ġa e, kommenta ħafna fuq l-enerġija, mhux ħanajt ħafna fuq dan, Iżda, meta jitkellmu li l-Connecting Europe Facility hija 5 biljuni u jista' nofqu iżjed eh, hemm 6 biljuni eh, għal impjegi fossizzata li huwa ftit wisq. Ejja nibdew billu napprovaw il-budget l-ewwel. Iva. Mhux qed ngħid fuq min jiddependi, ma aħna għandna bżonn naqblu eh, fuq qafas multianwali. U hekk din il-forma ikonna l-5 biljuni għal faċilitata biex nikkonnettjaw ikonna 6 biljuni għal għat jew eh, fost zaza biex nħolqu impjiegi fost iż-żgħażagħ. Jekk ma niftemux ma jkollna xejn. Għanna bżonn nagħmlu kull l almutana biex ikonna budget tal-Ewropew eh, 2014-2020. Bħal President tal-Kommissjoni jina ħad gospel inizjattivi biex wieħed jitratta daw eh, dal-qat fost iż-żaza ħaġa li aħna ħdimna fuqu fil-Kunsill Ewropew imma mhux biżejjed forsi. Aħna konna qed nifukaw fuq biċċa xogħol oħra. Fejn aħna naħseb li kellna suċċess għanna fl ħar stabilita finanzjarja. ħadd ma għet jantiċipi li l monita unika t-spicċa s-sanna għanna bżon nħarsu lej l krizi ekonomika u konkretament lej l qat u konkretament, eh, iżet konkretament l qat fost iż-żaza. ħanna f'ġunju naraw x'jista' jsir fil level ta' l-Unjoni Ewropea, fil level nazzjonali, amministrativi, mill-gvernijiet u parlamenti l-msieħba soċjali jisemlu eh, parti tagħhom u kollu għandhom aħna gburin bil-sistema ta' relazzjoni industrijali għanna bejt tlet partijiet. Fi żmien ta' kriżi il-sistema ta' tlet partijiet bej inklużi il-msieħba soċjali eh, għandha bżon tkun konstruttiva u produttiva u speraw li kunem għanna bżon mobilizzazzjoni ġenerali tal-partijiet kollha voluti biex inkunu nistgħu nittrattaw il ħad fost iż-żgħażagħ u nispera f'Ġunju fil-Kunsill rapport tal-Kunsill Ewropew nitkellem mhux biss dwar volontà politika iżda riżultati tanġibli wkoll. Grazzi ħafna, President. Issa nidħlu fil-aħħar ronda ta' kontribuzzjonijiet ta' din is-sessjoni, nibdew miż żgħar għal kbir. Ħajkolkom minuta biss. Hekk ġobkom adattaw ruhkom ħin kellha nibqgħu hawnhekk. Sur Barroj u eh, eh, eh, inkella huma jitilqu u dibqaw miegħi biss. Sur Van der Het verbaast me niks dat de heer Barroso weigert mijn... Grazie ħafna, Sir President. Minix sorpris li Sir Barroso rifjuta li jwieġeb il-mistoqsija tiegħi fuq il-pagi tal europja Ewropea minħabba li huwa kreġix is-solt meta jistaqsu mistoqsijiet bħal dawn. Iżda miex miex tas-solt fil fad il ħagġa minħabba li intek sejvis tal-uffiċjali tal-, -uffiċjali tal tal-Unjoni Ewropea wkoll nistgħu ngħidu li hija xi tip ta' evażjoni tat-taxxa għalfejn intom ma tistgħux tiddefendi l-pożizzjoni tagħkom u tippubblikaw l-informazzjoni dwar l-uffiċjali illi huma wkoll Prim Ministri, pereżempju. Jiena diġà saqsejt tliet darbi din il-ħaġa, meta ħadd tweġbu, intom qed tirrifjutaw illi tweġbu din mistoqsija minħabba li qed tibżgħu, tibżgħu mill-ċittadini jirreġixxu ħażin u jiġixxu kontra l-Unjoni Ewropea wkoll. U d demokrazija bħala parti bid demokrazija eh, reali fil-fatt, mhux bħala parti bid demokrazija falsa li ta' parsi l llum. il sinjora Timmerman. Grazzi ħafna Iva. Jiena għawek nishtiq ngħid li għandna ħafna kontroversi għawek jiena naqbel nistanajt ma naqbilx ma di kwestjoni tal-tax havens jina naf il-ċittadini jishtuqna li aħna naraw u kol xem moħbi u anka f'dak li għandu xaqsam per eżempju tfaddil tal-spejjes jekk aħna nħarsu li l-ITS u l-sistema tal-enerġija din mhix kwestjoni li tit eh, best fisser tfaddil Tfatti l biss, tista' anka zida fil kompetitività natu każ, so għadin raġuni il-gruppi li aħna din nindirizzaw permezz tal-politika tagħna ma mhux ħajkunu konventi b'dan il-wedjiet li aħna ħan nippruvaw nfaddu kemm jista' jkun flus, anke dwar il-kwistjoni tal-flus anka jekk l-istati membri jkunu jixtiequ li jibdew b'inizjattivi tagħhom jiena naħseb li importanti ħafna il-Kunsill kif ukoll istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea jżommu l-weda tagħhom. Jiġifieri li anke f'dak l-indixqa sam il-garanzija taż żagħżagħ u l-inizjattiva tax-xogħol taż żagħżagħ ukoll nibdew aħna naħdmu ġifieri dawk il-flies li għalmenu kienu mweda għalmenu dawk għandhom fil-fatt ikunu b'mod konkret għad-dispożizzjoni ta' kulħadd u mhux noqogħdu ngħidu li ta' parsi ħanwedu l-flus u ma naslu għall-ebda livell produttiv. Ningrazzjak. Minuta Sur Rozovic. Sur President, il mexxija tal-Unjoni Ewropea resqu l-punt ta' l-enerġija u l-elettriku dan huwa mod tajjeb ta' kif aħna nistgħu nappoġġaw it-tkabbir ekonomiku u l-kompetittività u x-xogħol. Is-suq tax-xogħol huwa importanti ħafna l-enerġija tqum minna inqas milli tqum minna bħalissa minħabba li bħalissa qiegħda tiswilna darbtejn iktar fl-Ewropa milli jekk inqablu l-prezz mal-Istati Uniti. Sfortunatament l-Unjoni Ewropea u l-ekonomija tagħna edha dbati minħabba l-emissjoni ta' CO2. U dan jista' li waqqaf il-proċess jekk aħna nibdew nagħmlu favuri l kontinent tagħna. Jiena naħseb ukoll li rridu naraw li nifavorixxu l-aċċess enerġija minn kull dar u dan jkun bi prezz raġunevoli. Jekk il-konklużjoni aħna għandna nimplementawhom, xorta waħda għandna l-politika tal-klima illi tkun qiegħda teleb il-politika industrijali. Jiena fil-fatt nista' ngħid li issa ħanamlu nagħmlu eżatt bil-kontra qed naraw li l-enerġija tqum minna iktar jekk l-industrija tkun inqas kompetittiva u aħna rridu wkoll nżidu il-peace spaces l illi aħna għandna bħalissa. Grazzi ħafna, Iva. ħaġa tajba f'din il-kamra li kien qablu dan mal eh, mal-hemicycle. Eh, Uwa dan huwa żvantaġġ iżda f'xorta waħda li l-interpreti ma jistgħux jafsu l-buttuna jekk aħna nkunu qegħdin naġlu wis. Ġifi ma nkunx nistgħu waqafkom jena nasab li s-sinjora Harms u l-oħrajn kellhom raġun darba illi kien hemm bidla fil-politika tal-enerġija u fl-opinjoni tiegħi ħajkun possibbli aħna jkollna rkupru ekonomiku tajjeb prezzi tal-enerġija li huma id-doppju ta' dak li hu il-prezz fil-qija tad-dinja. Issa dwar suġġett tat-taxxa. Jekk aħna nixtiequ illi fil-fatt indajfu iktar l-ekonomija Ewropea, rridu naraw normalizzaw ir-rati tat-taxxa jekk aħna nixtiequ li din tkun iktar kompetittiva jista' jkun li jkun hemm iktar pressjoni fuq fuq it-taxxi jekk aħna nħarsu lejn il-partit ta' dinja li qegħdin jikbru li huma parzjalment eh, ta' suċċess dawn huma l-iktar nies li għandhom eh, rata ta' taxxa rata ta' taxxa tajba rridu naraw kif aħna nistgħu naraw li konna rikupru ekonomiku mhux naraw li konna bizzjużi federali ħalli navvantaw l-aġenda ta' xi ftit min nies li jista' jibberifikaw minn aħna bżonn ta' ekonomija sostenibbli. Grazie ħafna sur Kananan, issa s-Sinjura Harms minuta. Iva, jiena ħa nieħu il-kalma fisem dawk illi ġejjin mill-grupp kbar. Jiena nixtieq ngħid illi għandi bżonn li konna viżjoni ta' x'numa il-prezzijiet tal-elettriku. Liema kumpanija fil-politika Ewropea tagħna edha t-determina xandu bkun prezzijiet tal-elettriku aħna għall-industrija kollha tant iddeċidejna li ħan implementaw derogi. Tant fil-fatt assamna ċertifikati qed nerqu fihom fil-fat dawn ċertifikati tal-emissjonijiet. Iżda ċertu waħda nafu l-sistema tal-emissjonijiet mhix qiegħda taħdem tajjeb, ġifiri fejn aħna nistgħu naraw li partiċipanti industrijali jistgħu jaħdmu iktar favur il-ħarsin tal-bidla il ġita kontra l-bidla tal-klima. Jiena naħseb li dawn l-affarijiet kollha dawn huma mixxijin mill-Kummissjoni u anke il- il-Kummissarju Oettinger fil-fatt waqqaf dan il-proġett kollu naħseb li dan huwa skandu tas-seklu. Iżda għal boħra jek joġobkom tuni iktar trasparenza fuq il-prezzijiet tal-enerġija li qegħdin ikunu ċarġati l-industrija, mbagħad aħna nkunu nistgħu nitkellmu fuq bażi kompletament differenti. Grazzi ħafna Katrina issa għandna l-Sinjura Sharon Bowles kieġu. Grazzi ħafna Sur President Van Rompuy, inti kifet inti il-Parlament ġibet l-attenzjoni għal kwistjoni tal-evażjoni tat-taxxa u l-frodi mir-rapporti li jiena ħriġt fil sena 2008 u dak ta' ħassur Hammond fil-sena 2009 u minkejja rapporti tagħna minkejja l istqarijiet ambizjuzi ħafna tal-G20 wara s-summit ta' Pittsburgh xortu għadan nistgħu naraw li ma ġara xejn fl Ewropea fil-fatt ħafna mill-affarijiet li mbuttawna dim ġew minnaħa tal-Istati Uniti. F'dak li xasam il-fatt kaħna naraw li ħafna informazzjoni li għatina tal-Istati Uniti li qasbis seda fidejna. Issa ħna nafu, anzi qbilna illi ħajkorna rapport għal kull pajjiżi għal kull pajjiż fuq l-industrija tal-injam pereżempju. U jiena naf eżattament kif tfaslet CRD 4, il-CRD 4, ħabba li jena u koll kont parteċipi fi f'dan it-fassil, pero ma nafx eżattament xħajġi bil-mod ta' kif il profit tijedin jitqasmu u taxxi ġifiri dak l-industrija qasam il-gruppi Din xi ħaġa li aħna nilqgħuha li ħassra illi aħna wasalna fil-mument fejn dawn il dan il-ftejm ta' trasparenza għadu maħarriċ u din kiet għabbażi ta' e, sipna tal-konsil. Aħna għanna kważi triljun euro illi għa nistgħu nitilfu jew nirbu naħsbu li hemm ħafna settur li mhux qed iħallsu taxxa fl-Unjoni Ewropea minkejja li tkollhom ħafna tħul. Allura rridu naraw eżattament xi jiġri jekk hemm kumpanija kbira li ma tħallax tassa taxxa tkun qed tikkompeti b'mod li mhuwiex ġust ma dawk il-kumpaniji żgħar li kollhom iħallsu taxxa. Sar studju sabiex naraw kemm dan qiegħed jitfalura lill kumpaniji żgħar tu daqs medju jiena naħseb illi jekk ħajkun hemm xi xogħol illi ħajġġenera affarijiet li mhumiex qed bil verita qegħdin hemmhekk dan huwa ħażin. Aħna issa qegħdin realizzaw li kważi kull pajjiż u forsi kull persuna li qed eh, tala sittaxxa qed tkun esplojtata. l kummissarju Barnier qal li se jagħmel xi ħaġa soda mill-iktar fis possiblina smaj dak li qed twintom tamaw li l qoddim mhux ħajkun hemm ħafna dewmien jew nkella li nitolbu konċessjoni parlamentari minħabba li din mhijiex kwistjoni ta' unanimità aħna naraw li dan huwa suġġett li fuq aħna nagħmlu koleġiżlazzjoni. Hija ħasra li aħna ma nistgħux nbidlu direttiva ta' trasparenza u oħrajn minħabba li jiena wis nibża illi intu ħad tolbu għal xi ħaġa dwar dan. Ġifieri jridu npoġġu dan il-kapitlu tal-finanzjament tal finanzjament fil-kapitlu tagħna iva iżda tiħdu ħażin din din li għandha tkun Dan għandu jkun rapport li jista' jkun infurzat fuq livell legali u għandu jsir ukoll f'dan il-mandat inkella din ħad tkun wieda fiha. Grazzi. Grazzi ħafna Bowl, Bowles, sanna lis-Sinjura Leva Kekis għal Għal nofs. Grazzi ħafna, metu ħalla 16, din hija xi ħaġa sempliċi ħafna, taxxa tinqatalek kull darba li tixtri xi ħaġa mbagħad darba fis-sena inti trid timla dikjarazzjoni tat-taxxa. Għal-maġġoranza tal-ċittadini dini il-biċċa tax-xogħol tispiċċa hemm. Iżda għal żewġ kategoriji ta' antitajiet l-istorja kompletament differenti. Da għandna dawk l-iktar li huma sinjuri u l-kumpaniji tradizzjonali. L-Ewropa qiegħda titlef il-flus edha tippermetti li ir-regoli tagħha jkunu abbużati u daw tattiċi tal-evażjoni ta' taxxa għadin jwaslu għal triljun euro ta' telf kull sena. U dan iktar minn dak li ħanet ninvestu fil-kura tas saxħa jew fil-programm tal- tas seba snin aħna il-ġimgħa li għaddiet fil-fatt konna tkellimna fuq ir-rapport tal-evażjoni ta' taxxa u anka il-frodi fit-taxxa sur Barroso jiena nħeġġek sabiex taqrah dan ir-rapport aħna konna proponejna miżuri ċari ta' kif aħna nistgħu noħorġu minn din il-problema aħna m'għandniex bżonn ta' rakkomendazzjonijiet li mhumiex vinkolanti, aħna għandna bżonn ta' strategija armonizzata tat-taxxa u illi konna u kol għannu jħed partikolari li ma semmix fil-konklużjoni. Tiġifiri aħna nridu illi konna test komplut sa' sena 2020. Ġifiri, surba Barroso, inti tajt illi ħat istanna fi xur li ġejjin, kif ukoll sal-ħar ta' din is-sena minn naħa ta' ċittadini. Naturalment nafu l konsilu għan nqas ambizzjuż mill-Kummissjoni u eh, aħna rajna wkoll li aħna ma nistax nipprattikaw dan kollu ġifiri jiena nixtieq nkun naf jekk aħna aħni xan nistennew pass li jisir li meċina l-qoddim wara li smajna x'kienu rekomendazzjoni tas-sena li għaddiet. Sta fl-aħħar tas-sena li għaddiet aħna kellna approċċa l-Kummissjoni li kien prattiku ħafna. Il-Kummissjoni ma darix daqshekk fit-tattal kif għamel il-Parlament, tal-ura jena nishtiqun kun naf. Jekk il-Parlament għandu l-intenzjoni l-analizza il-proposti tagħna fid-dettall. U jekk nistgħu nistennew ukoll illi intom tatuna ħafna iktar u mhux biss tatuna biss pjantazzjoni tekniku ħafna. Jiena naħseb illi wara snin sħaħ illi medna xej fuq politika ta' taxxa naħseb li ħaġa tajba ħafna li aħna issa din nitkellmu fuqha din, Iżda l-konklużjonijiet li kienu għad-dispożizzjoni tagħkom ma qalu xejn fuq il-fatt li aħna nixtiequ li waqfu leġiżlazzjoni fuq il-frodi, pereżempju. Jiena naħseb l-iktar konklużjoni importanti tas sena li għadit kienet dik dwar il-frodi tal-vat. Gdomra kważi xar siħni diskutu dan kollu. Ħdimna ħafna fuq dan il-fajl. U jkolli ngħid li jiena kont sorpisa ħafna u kont qed nara u naħseb jekk dan jista xienna navvanzaw. U id-direttiva ta' savings, għana nafu li jekk aħna ħan ntemmu x xogħol tagħna saħar din l-insan di tkun xaġa tajba ħafna. Sur Van Rompuy, għalfej ma xtaqx illi t-kommenta fuq il ġdida kontra tax savings li ġimma li għaddiet aħna fassalna definizzjoni. Aħna tkellimna u kol favur din il-blacklist ta' tax savings. Iżda fil-konklużjoni tijaj tiegħek kun ngħid li ma xejn miktub, grazzi. Is la, la signora Grazzi ħafna l-aħħar kellim tagħna u signora Sartori għal erba' minuti. Grazzi, President. Il-Partit Popolari Ewropew jgħat jilqa favur il-konklużjonijiet tal dal-Konsell Ewropew fil-qasam tal-enerġija għaliex għandhom suġġerimenti politiċi pożittivi ħafna rridu nkunu ambizjużi fid-definizzjoni ta' x'inhuma l-anijiet tagħna ambjentali u tal-klima, iżda barra minn hekk irridu nivalwaw ukoll kemm huma kompatibbli il-prezzijiet u kemm kunu jistgħu jifilħu għalihom l-utenti tagħna l-familji l-kumpaniji fil-rigward il-fornitur tal-enerġija. fl ewropa dejjem irridu naffaċċaw prezzijiet tal-enerġija li huma molin ħafna u ħajkun għolin fil-ġejjin qarib u diffiċli ħafna li nispiċċaw bi prezzijiet bħal pereżempju dawk tal-Istati Uniti u pajjiżi oħrajn. Dak li nistgħu għandna nagħmlu aħna huwa li kemm jista' jkun nilimitaw din id-differenza fil-prezzijiet li tissogra li tkun kruċali għal kompetittività tagħna fuq livell industrijali. Inkella nissugraw li nitilfu dik il-kompetittività tal-kumpaniji l-kbar, tal-imprizi żgħar u medi, imma anke l-appoġġ taċ-ċittadini tagħna. Irridu nwet u suq intern tal-enerġija billi nwaslu investimenti fl-infrastruttura tal-enerġija li huma meqjusa bħala meħtieġa għall-Unjoni għall-futur tal-Ewropa, speċjalment in-networks tal-infrastruttura tal-, eh, tal-enerġija kif ukoll l-infrastrutturi interni għall-enerġija. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill ma jisodisfawnix 100% fil rigward speċjalment ir rizorsi li qegħdin jiġu allokati. Ma nittamaw li ma joħonqux dawk il-possibiltajiet finanzjarji bħal pereżempju il-project bonds, l-appoġġ tal-Bank Ewropew għall-Investiment, eccetera, li jkunu jistgħu wetqu l-infrastruttura l-enerġija. L-Ewropa waħedha ma stax tibdel is-sitwazzjoni tal-klima madwar id-dinja Fl-2012 konna responsabli ta' madwar 11% tal-emissjonijiet globali ta' CO2 fil-waqt li l-emissjonijiet tal-Unjoni Ewropea qed jonqsu imma minnaħa l-oħra qed naraw li l-emissjonijiet ta' nħawi oħra madwar id-dinja qegħdin jiżdiedu huma fost l-inqas li qegħdin jagħmlu kontroll ta' dan l-emil aħna rridu konna rwol mexej fuq il-politika ambientali imma aħna konxu kol tal-fatt li rridu kemm jista' jkun najxu l-industrija tagħna u nżommu dawk il-postijiet tax-xogħol għal-ħaddiema tagħna. Dan il-kuntest għalhekk aħna favur il-fatt li ġi diskuss anke jekk fuq livell qasir ħafna il-politika tal-enerġija, il-politika tal-klima, l-orizzont tal-2020 u l-Kunsill Ewropew stieden l-entitajiet differenti biex ikun hemm proposti iktar konkreti fil-klima u l-enerġija qabel il-Kunsill Ewropew li jmiss tar rebbiegħa Aħna nafu li d-deċiżjoni ħarija qed issir qabel ma jkun hemm l-anijiet tal-COP 21 ta' l-2015 Il-politika tal-enerġija titnaqqas id-dipendenza tagħna fuq il-kombustibbli ġejjin mill-fossili, il-fossil fuels, u natu dawk il-possibiltajiet lill-imprizi Ewropej biex jaħtfu din l-opportunità tal-enerġija biex jipproduċu enerġija effiċjenti. Dan għandu jippermetti wkoll tkattir tal-impjiegi posti ġodda ta' xogħol, nkun inqas dipendenti fuq l-enerġija ta' livell konvenzjonali u niġġieldu t tibdil fil-klima. Għanna bżon nintaffu id-djufijiet tal-istrumenti li għanna bħalissa biex innaqsu l-effetti tal-politika tal-enerġija u tal-klima li huma differenti u jvarjaw minn stat membru għal ieħor. Irridu livell Ewropew iktar integrat f'appoġġ għall-enerġija li tiġġedded biex bekk nkun iktar kompetittivi fuq is-suq dinji biex nala aħna kontenti bid-dikjerazzjoni tal-Kunsil biex ikun hemm diversifikazzjoni tal-ejjun tal-enerġiji fuq l-ejjun tal-enerġija tal-post u anke daw konvenzjali biex ikonna taħlita tal-enerġija tajba. Il-taħlita tal-enerġija tibqa' kompetenza tal-Istati membri imma aħna rridu ngħidu lill unjoni Ewropea u l-mexxejja tagħha li l-Istati membri ma jistgħux jiġu mġela jażlu tip ta' enerġija fil-konfront ieħor, irridu jażlu enerġiji li jkollhom impatt sigur ambjentali Fil-rapport Ewropew fuq il-roadmap lejn l-2050 hemm miktub li hemm bżonn kull tip ta' enerġija b'teknoloġija differenti b'użu baxx tal-karbonju biex bekk ma nibqgħux niddependu fuq il-faham bħala Unjoni Ewropea in ġenerali u anke speċjalment fis-settur tal-enerġija elettrika. Mikrofon għal-kellim. Grazzi. Grazzi l-kulħadd li kontu hawn u b'mod partikolari żewġ presidenti is-sur Van Rompuy u s-sur Barroso. Grazzi. Grazzi tal-mod onest u amikevol li nitkellimtu bih minn la manxa minn fej ġejnien il-modestja hija meqjusa bħala virtu importanti ħafna. Iżda l-auto soddisfazzjon tkun marbuta mal-ambizzjoni u tista' tkun bħala xi ħaġa serja ħafna u xi ħaġa li ma nistgħux nippermettu aħna fl-Unjoni Ewropea. Grazzi tal-li ġejtu hawnhekk wara l-offsenar u il-koll nimxu f'din id-direzzjoni li ħadna fl-imkien u nitamaw li twassalna x'imkien tajjeb. Nara illa.